Good afternoon, colleagues. Um, Kollegi, għara f-sinari tajjeb. Sala għonet eh, l-adozzjoni tal-agenda. Innotaw fuq l-ewwel punt illi rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi tal-5 ta' ottubru se jkunu sottomessi għal approvazzjoni għadda fit-tlieta. Se nerġa' il-rakkomandazzjoni eh, tal-koordinaturi tal-5 ta' ottubru tal-aħħar laqa ġifieri se tiġi sottomessa l-approvazzjoni għada fit-tlieta. U jekk memx oġezzjoni toħra, l-agenda nistaw nikkonsideraw adottata. Il-punt 2. Interpretazzjoni. Il-ga la l-lum la qasada musta jkun disponibli. Umbat, Il-koordinaturi approvaw opinjoni fuq il-Kumitat tal budget tan-numru 7 tal-Budget tal-2015 u proposta biex jimmobilizzaw eh, l-istrument ta' flessibilità. Il-Kumitat jappoġġa din id-deċiżjoni, grazzi. U se jkollna wkoll eh, libe budget konġunt fuq il-migrazzjoni u u rifugjati fit 17 ta' ottubru Mistaban eskorza nofs fil-kamra ġan 6Q2. Il-punt numru 4, skont din is-sessjoni, il-ftejmit internazjonali, formazzjoni tal-Parlament wara skont l-artiklu 218, nixtieq neformakum jgħan ċevejt proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill biex eh, t-tieħed pozizjoni fisem l-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt eh, eh, skont il-ftejin bil-Unjoni Ewropea u Repubblika ta' Kapu Verde. <laughs> U issa, eh, nishtiq ngħidilkom il-ħin tal-vot u għada fil-ħamsa, fil-tlita tal-ħamsa, lestu il-karti tal-vot ma'kom. Issa, l-punt numru tlieta u Essa naddu għal punt fu l-għajnuna legali għal sospetti u persuni akkużati minar libertà uh, u għajnuna legali fil-proċediment tal-mandat arrest Ewropew. U il-rapporter huwa Denis De Jong u l-proposta hija fuq id-direttiva ta' għajnuna legali għal sospetti li mandomx li huma f'stat ta' priġonerija uh, u fil-Kunsilla għaddejna mit-tini trialogu fil-settembru. Sur de Jong. Għanna 10 minuti u l-daqsat nitkellem fil-qosor. X'nistgħu nagħmlu? M'hemmx ħafna x'ngħidu hawnhekk. L-ewwel net nafu x'inhuma diġà l-problemi. Aħna aħna għażilna ambitu piuttosto wisa għal din id-direttiva. Per esempio, hemm bżonn li kunem dritt għall-assistenza legali għal dawk in-nies li eh, huma uh, stata priġunerija, imma dan għandu jkun permess fil-każijiet kollha illi il-direttiva b'mod ġenerali tagħti aċċess għall avukat U dan xi fisser? ifisser illi din id-direttiva hija korrelata ħafna mal-direttiva l-oħra li tirigwarda l-assistenza legali b'mod ġenerali. U għal daqstan iridu nikkonsideraw il-każijiet kollha eh, ta' eh, ta' ta' ċittadini fi stat ta' priġunerija. Eh, xej ġdid. Mela, irridu anki nirsolvu dan il-punt tal-ambitu, ma la darba nkunu bizna din il-dan dan iskil, nkunu solvejna l-problemi kolla. Hemm disponibilità għal iktar flessibilità fuq il-kwistjonijiet l-oħra, ma għalissa eh, eh, waħilna fil-progress fuq il-kamp ta' applikazzjoni. Jiena kontent il-Kummissjoni Ewropea sadattant miexja fuq dak li għandu xaqsam mal kwalità tal-assistenza, eti hemm iktar konsiderazzjoni tal-kriteri ta' meta eh, nis għandhom dritt tal-assistenza legali u l-Kummissjoni, barra minn hekk ma m'għandix eh, diffikultà biex taċċetta illi me eh, mir rakkomandazzjoni ngħaddu għal aspetti oħrajn li huma inklużi fid-direttiva. Fl-aħħar trialogu barra minnek kellna tlabna l-Kunsil biex jgħidunna xinu ma problemi eh, tal-Kunsil fuq il-ambit, fuq il-kamp ta' applikazzjoni li proponejna aħna. Jista' jkun kwistjoni tal-ispejjeż, ma jista' jkun anki argumenti oħrajn, argumenti legali forsi. Il-Presidenza għalet illi se diskuti mal-Stati membri u se jiprezentaw dokument u e, se jkun hemm bżonn ta' iktar ħin. U wara talba tal-presidenza tal-Lussemburgu, it-trialogu li jmiss se jkun f'Novembru. Dak tal-aħħar Ottubru, it-trialogu ta' taħħar Ottubru ġi kanċellat. E, e, ħaġa tajba li nkomplu naħdmu fuq dokument ċar minnaħa tal-Kunsill u ma li għamil sens li jerġa jkonna trialogu iħor nerġaw nirrepetu l-istess argumenti. Nala, jina kontent ħafna bil-kooperazzjoni li kelli mal-Shadows, eh, jirnaxin nsibu ftejim u aħna ninsistu fuq il-pozizjoni tal-Parlament u ma smajna l-ebda argument minnaħa tal-Kunsil illi ikonvinċina. U għal daqstant eh, aħna ninsistu fuq il-pozizjoni tagħna u nistennew ix-dokument se jibatunna l konsil U nanalizzaw is situazzjoni mal-shadows u naraw li mumma l-punti l-iktar importanti. Irridu nistennew però illi mux se jkun hemm eh, bidliet ta' pozizjonijiet eh, minnaħa tal-Kunsill. Wara l-Lussemburgu se jkun hemm presidenza tal-Olanda Eh, huma minn dejjem kienu pjuttost xettiċi eh, u però koherenti rridu nkomplu niprovaw niksbu rizultat fil-presidenza eh, presidenza olandiza għax wara se jkun hemm presidenza aktar xettika. Grazzi, Sur De Jong. Hemm xi membri li jitkellmu fuq dan il-punt, Sur Michel. Grazzi, President. E, e, għandi ħaġa għasira xnajt minna ħassijaj. Hemm bżonn inkomplu fil-pożizzjoni nkella, il-direttiva se titlef kull valur. Il-koerenza hija ħaġa importanti u pass iktar qudiem lejn il-qasam tal-liġi penali fil-proċediment eh, normali se, se jinbena xiftit iktar fiduċa minna tal-istati membri u aħna tkun aċċettabli li persuni li mandomx e, eh, bizzejet flus mandomx ikollhom l-assistenza jew aċċess għal uh, avukat il-pożizzjoni tagħna wkoll tiżgura illi id-deċiżjoni fuq il-lajnuna legali tkun oġġettiva. L-autorità għandha tkun autorità indipendenti u din hija ħaġa li rridu nindefendu bis-saħħa biex ikollna pożizzjoni ċara mal-Kunsill. Għal daqstan dawn huma kollha red lines. Illi illi fil-fat jgħatu legalità li dritta difiża. U biex ikonna beneficju eh, minnaħat tal-Unjoni Ewropea, rridu ninsistu fuq il-pozizjoni tagħna. Grazzi. E, jina skużajni, jina insejt najt li jinti l xadow minnaħat tal-Alde. Issa nisimaw minnant shadow tal-SND. Grazzi, President, nista' nitkellem fil qosor ħafna. L-għonet napprezza x'qed jagħmel Dennis flimkien mal-shadows e, imma anki fit-trialogi mal-Kunsill jiena napoġġa li rapporter meta jgħid li għandna bżonn ta' illi ninkludu l-akkomodazzjoniet fir-rapport. Fuq l-ispiża aħna dejjem tkellimna fuq dawn il-problemi mal-Kunsill. Meta niġu drittijiet tal-ċittadini dejjem ikun hemm dibattitu kbir fuq l-ispiża waqt illi fuq kwistjonijiet oħrajn nonfqu ħafna flus. Eh, irridu e, namluha ċara hawnhekk u għanna poġġa dan l-argument li ma jamilx sens illi e, illi kunem id-dritt għal aċess għal avukat, pero dawk li ma jistaw xieħal su mandom xikollom id-dritt. Aħna kif qal Dennis, jekk aħna għana naslu għal kompromess, aħna bżon ta' pożizzjonijiet u argumenti ċari minnaħat tal-Kunsil. U aħna, aħna ma fimniex għaliex u ma mumiex disponibli biex ibidlu l-pozizjoni tagħhom. U nittamaw li l kunsel eh, se eh, għajdurna għaliex l-opinjoni tagħhom hija differenti biex bekk jista' jkollna dibattitu serju, profond eh, fil-laqat illi ġejjien, imma sissa aħna nistaw inkomplu l-pożizzjoni tagħna, anki minn ta' shadows. Denis għandek xi kummenta ħari? Eh, le, President, jiena kontent bil-appoċ minna ħata shadows anki minn dawk li mumiex prezenti l-lum. Aħna qed naħdmu tajjeb frimkien u hemm eh, grupp maqut u dan importanti eh, biex ikonna riżultati mal-Kunsil. F'Novembru naraw u naraw nittamaw li konna aħbarijiet aħjar minn dawk ta' din id-darba. Grazzi. Issa, il- Il-punt erba, il-sentenza ta' Sherms kontra il- il- il-Komissjoni fuq il-Safe Harbor. Il-sentenza kienet tal-Orti la Ġustizja tas-6 ta' Ottubru. Naddu direttament minn Assur Kajola. Sur Mör. Grazzi, President. Kulħadd jaf xin huma rizultati ta' dan il-każ, il-ġimgħa li għaddiet il-qorti fil- awla kbira qalet illi il-safe harbor hija invalida u għalet interpretatu koll il-direttiva fuq il-autori fuq il-protezzjoni ta' data u li l-autoritajiet għandhom dejjem id-dritt li jinvestigaw dawn il-kwistjonijiet fil-qosor ħafna. Il-senajċinu mal-fatti mbat namel xie kummenti li jistaw kunu iktar interessanti. Mela, l-kas ħafna nis jafu eh, jirrigwarda trasferiment tal-data personali mill-Europa l-Stati Uniti. Max Schrems, ċittadin Awstrijak, talab l-autorità irlandiza biex tinvestika il-claim il tijaw illi li trasferimenti mumiex zguri wara revelazzjoni ta' Snowdom. L-autorità irlandiza mm, rifjutat għax għalet li l komissjoni ġa deċidiet illi il-trasferimenti fl-Stati Uniti u mażguri għax hemm livell ta' protezzjoni. Is-Sur Shrems umbat kontesta Eh, din il, dan il-rifjut ta' DPA minnaħa tal-orti. U l-kwistjoni ġiet dim il-orti ta' l-Irlanda u l-imħallef għamed referenza għal orti ta' ġustizja, specialment fuq kif għanda tiġi interpretata l-direttiva skont il-karta. U dana bekġi maħluq il-kas dim il-orti ta' Lussemburgu. Jiena nixtieq ngħid illi fil-fatt l-imħallef Irlandiż ma talabx lill qorti ta' ġustizzja li tagħmel deċiżjoni fuq il-validità, però l qorti fil-fatt mbagħad għamlet iddeċidiet li tagħmel da. U issa se nipprova nispjega għaliex għamlet eh, din il-konklużjoni modu eh, motu proprio eh, l-onet ukoll nispjega għaliex il-Parlament ġie involut. Il-Parlament Eh, e sottometta il-kommenti eh, tiegħu fil-każ u il-Kumitat appoġġa il-pożizzjoni. Il-Parlament intervjena biex jiġi żgurat li id-direttiva tiġi interpretata b'mod tajjeb skont il-karta u fl-aħħar il-qorti interpretat li direttiva tirrispetta il-karta u mem lebda raġuni li wieħed jgħid li ma, ma tirrispettajx u għal da stant u propju għal din raġuni id-deċiżjoni tal-Kummissjoni eh, għandha tiġi trattata invalida għax għalet il-qorti illi id-deċizjoni tal-Kommissjoni ma tirrispettax la il-direttiva u laqas il-karta ta' drittijiet fundamentali. Mela komment ġenerali u għawfju li dan u għakas illi inħala sempliciment imħabba ċittadin individuali kiku is-sur Schrems ma talabx l-autorità irlandiza biex tinvestiga u wara illi l-autorità irrifjutat eh, eh, eh, kiku kiku ma kienx hemm kontestazzjoni, safe harbor kienet tkun għada deċiżjoni tajba llum. U anki il-fatt illi anki l-imħallef Irlandiż għamel referenza l-orti u l-imħallef Hogan ma kienx obbligat huwa id-deċida jagħmelek għal orti irlandiża dina kienet kwistjoni importanti ħafna u kella tiġi risolvuta minna tal-orti tal-ġustizzja. Allura Allora, aħna aħna nirringrazzjaw kemm li Sur Schrems kif ukoll il-orti tal-Irlanda għal din il-sitwazzjoni li għandna dimna llum. lum eh, Dan il-każ, Il-Komissjoni Ewropea u anki l-Autorità Irlandiża eh, il-orti eh, ħasset illi għandha t-intervjeni biex t-proteġi id-drittijiet ta' ċittadini. U nittama li l-Parlament Ewropew kol kellu ruol importanti għalix e, eh, e promuova l-fat li regoli kolla tal-Unjoni Ewropea ikunu xikunu deċizjoniet jew direttivi għandhom jiġu interpretati skont il-karta. U dana e, wasalni għal punt ta' sostanza fuq il-sentenza u dan għal iktar punt importanti forsi fuq il-sentenza. Irridu niftakru fi raġunament tal-orti illi huwa kollu bazat fuq il-karta. U fil-liġi Ewropea id-drittijiet fondamentali fil-karta għandhom dejjem jiġu rispettati, ir-regoli kollha, direttivi u deċiżjonijiet għandhom jiġu interpretati dejjem b'rispett tal-karta. Jekk hemm regoli li mhumiex qed jirrispettaw iċ-ċata, il-karta allura eh, allura se jkunu invalidi. U hekk ġara f'dan il-każ, f'dan il- eh, f'dan il-każ id-direttiva hija skont il-karta u hawnhekk il-qorti ma, ma dubitax fuq il-validità tad-direttiva, però mbagħad il- orti radet illi id-deċizjoni safe harbor ma kienet qed tirrispetta la direttiva u laqqas il-karta. Allora l-orti iddikjarat illi il-deċiżjoni kienet invalida. Ija ħaġa tajba l-wieħed jgħid il-karta tapplika, però x'tip ta' protezzjoni rridu bil-karta. U fuq dan il-orti qalet moċar illi kemm il karta u direttiva qed ifittxu livell oli ta' protezzjoni. U dawn huma l-iktar kliem importanti edha titfittex li jkun hemm livell oli ta' protezzjoni. U dana mhux biss l-Unjoni Ewropea għandu jiġi żgurat, issa l-qorti ikkonfermat illi dina għandha tiġi e, iżgurata anki barra mill-Unjoni Ewropea. Allora fil-każ illi jkun hemm trasferiment barra mill-Ewropa Eh, lejn pajis terz, dan jista' jsir biss jekk fil-pajis terz ikun hemm l-istess livell oli ta' protezzjoni. Il-orti ċeratu kol illi eh, eh, huma huma obligati obbligati illi kollom l-istess livell jista' jkollhom mezzi oħrajn, però għandhom jagħtu protezzjoni anki skemi ta' autoċertifikazzjoni Eh, illi jistaw jiġu accettati bħal dak li hemm fl-Istati Unita, però il-qorti eh, qalet il l-livell ta' biex il-livell ta' protezzjoni ikun oli biżejjed, il pajis terz għandu jagħti livell ekwivalenti ta' protezzjoni. Puntiħor importanti huwa għal l-qorti tinsisti illi huwa sistema legali li għandu jagħti l-istess livell. Il-pajis terz għandu jkollu liġi nazjonali u impenji li tobbliga l-autoritajiet pubbliċi, mux bizzejiet li il-kumpaniji privati jassumu dawn l-obbligi, mux bizzejiet da, u din hija waħda me raġunijiet li għalija il-orti ikkonkludiet illi il-safe harbor miex deċizjoni valida. U dan għaj wassalni għal raġunijiet li għalihom il-orti id-deċidiet illi E, tiddikjara il e safe harbor invalida. <clears throat> Il-raġuni principali hija għaliex il-qorti konsidrat illi miex laqas deċiżjoni xirqa ta' adekwatezza skont id-direttiva. Deċiżjoni ta' adekwatezza għanda tati protezzjoni u f'dan il-kas il-kummissjoni fid-deċiżjoni ma' għalix illi liġi tal-Istati Uniti għanda protezzjoni adegwata. Edha sempliċitment tagħmel referenza għal-sistema tagħhom. U għal din raġuni il orti dikjarata invalida. Però l-qorti ma limitax luħa għal dan bis ma iktar lem u tat gwida importanti li eh, se tapplika f'każijiet kollha u b'mod partikolari hemm żewġ stqarriet ta' prinċipju e, li tigwidawna kif id-direttiva u il-karta se tapplika. Wieħed l-ewwel prinċipju huwa illi l-qorti għalet astrattament illi l-leġislazzjoni ma tistax tar tawtorizza s-sorveljanza di massa. Hawnhekk ma kienx qed titkellem fuq leġislazzjoni f'pajjiż terz, qed titkellem hawnhekk fuq il-fatt illi fl-Unjoni Ewropea ma nistax ikun hemm leġislazzjoni li tagħti din is-servaljanza di massa. Il-qorti ma użax dawn il-klim, il-Avukat Ġenerali uża uża klim simili u anki l-imħallef Irlandiż. Però l-qorti chiarament definit il-klim għalet li access għal għal kontenut tal-komunikazzjoni, dana fil-fat eh, hija sorveljanza di massa. U jekk mhuwiex possibbli allura fil-Istati membri u fl-Unjoni Ewropea li natu dan din il-forma ta' sorveljanza, allora ma jistax ikun assolutament li pajjiż terz jista' jagħti eh, protezzjoni adegwata meta fil-fatt tagħmel dan it-tip ta' sorveljanza ġeneralizzata e li tirigwarda l-kontenut tal-komunikazzjoni. U dawn il-klim jimxu kontra l-karta għax jirriflettu l-essenza ta' dritt għal privacy. U ma jistax tiġi accettata. U tini prinċipju mbagħad kien id-dritt għal rimedi legali. U anke hawnhekk il-qorti qalet illi hemm eh, fil-karta hemm dritt għal rimedi effettivi. U jekk il-pajis terz ma fiex dawn ir-rimedi, allura f'dan il-każ qed jikkomprometti l-essenza ta', ta dritt għal rimedju legali. Għal astanti raġunijiet huma tnejn. Illi l-orti tajt illi pjaj ma jistax jagħti livell xieraq ta' protezzjoni jew jekk l-istat jagħti sorveljanza di massa jew kemm eh, jew jew anke għattini raġuni. Naħseb li dawn iż-żewġ prinċipji se jkunu importanti għal leġislazzjoni futura. It-tieni kwistjoni li importanti se nitkellem fuq fil-qosor ħafna hija l-interpretazzjoni tad direttiva. Il-qorti hawnhekk qalet mod ċar li direttiva blebda mod ma tajt li il-Kummissjoni tista' tillimita is-setat tal-awtoritajiet tad-data protection. Il-Kummissjoni ma tistax tagħmlu da. Il-qorti tikkonferma illi leġislatura tal-Unjoni Ewropea il-Kunsillu Parlament ma taċ dan din is-seta lill-Parlament. Għal daqstant meta l kommissjoni inkludi ċerti artikoli fis safe Harbor illi jillimitaw l-awtoritajiet, il-Kummissjoni f'dan il-każ eh, kien qed taħdem mingħajr is-seta. U din hija anki raġuni oħra illi għalija eh, kienet invalida. Għal daqstant l-autoritajiet tal-protezzjoni tad-data għandu jkollhom il-possibilità jinvestigaw dawn il kazijiet Fejn jiġi dikjarat li hemm problema f'pajjiż ters, allura dik l-awtorità tista' iġġib e, il u qudiem il-Orti nazjonali u il-Orti nazjonali tista' tamme referenza li tuassanna għal situazzjoni simili għal dik li għandna unnek fejn mbagħad il-Orti ta' ġustizja tista' tiddikjara li il-deċiżjoni tal komissjoni mhijiex valida. Nina naħseb li hemm ħafna mistoqsijiet li tixtiequ tistaqsu li l-membri tal-Parlament jixtiequ jistaqsu, issa nieqafgħu u jiena lest disponibbli għal għal biex nirrispondi. Grazzi ħafna, mela jiena issa nixtieq eh, nsaqsi l-Kummissjoni dwar kif eh, huma se jikkonfermaw ma dan kollu u li jgħidu u li eh, edna l senjura Jurova li eh, nishtiqu aħna naraw għal-Komissarju li nek hawnhekk dim il-kumitat kollu kemm hu mhux u dim il-koordinaturi biex naraw kif ikunem hemm konformità ma' sentenza mill-qorti għalhekk mela iva tistgħu saqsu l-mistoqsijiet tagħkom imma rridu aħna nifukaw fuq x'ħat tagħmel il-Kummissjoni mela l-intenzjoni tija jissa hija li naddi għall-lista ta' dawk il-kellima li għallu li jishtiqu jitkelmu, mmur lura l-Kunsil, umbat il-servizzi legali. Naħseb intkom rajtu għam sentenza imma għamlu punti politiċi għax il-Parlament kien vera involut. L-ewel se naddu għal Jan Albright. Grazzi ħafna, grazzi l-ewwel qabel kollox nixtieq um, naqsam magħkom il-kummenti ta' servizzi legali dwar ir-rwol tal-Maxims ta' min rasa eh, il-ment u li, u li vera importanti li dan il każ daqshekk importanti l-konsumaturi jitpoġġa hekk daqsek eh, taħt il-lenti minnar il-sentenza mill-qorti konna qed niġu meċħuda minn drittijiet fundamentali dan għajlu l-każ tal dawn l-aħħar 15-il sena l vera importanti li ngħidu li ovvjament xi ħaġa marret għazina hawnhekk għax hekk il-qorti għandha taddi sentenza li bażikament titfa id-dubi fuq l-iskema kollha ta' rifuġu sigur wara l-applikazzjoni sħiħa dana mhux qed jagħti idana mhux qed jitfa daw l-vera sabiħ fuq il-Kommissjoni Ewropea u jiena naħseb li jissa l-Kommissjoni Ewropea li tirrikonoxxi li Eh, xaħġa marret ħażina, xaħġa li kienet taħt ir-responsabilità tagħha u dana ma jistax jiġi korreġut minn soluzzjoni ek ta' malajr u li għan il-Kummissjoni għandha bżonn tirrikonoxxi wkoll li il orti evalwat u qalet li s-sistema legali tal-Istati Uniti ma kienieċ et tati aħsin xira den fid-dawl ta' din id-direttiva. U xorta wahda għal-kem manna din is-sentenza qoddimna ma nistax nifhem kif in nizet jajdu eja jkollna safe harbor plus addizzjonali, ġifri kif nissew aħna imbidlu l-ambjent legali tal-Istati Uniti permezz ta' deċiżjoni minn naħa tal-Kummissjoni. Le, dana mhux possibbli. Daqshekk Dak li għanna nejdu għahna fuq il-rizultat ta' din is-sentenza. Eh, ma jistax ikollna aħna rifugju sikur plus f'dan l-ambjent legali hemm messaġġ wieħed biss U dinal ħidma tal-Kummissjoni Ewropea u koll li tibat dan il-messaċ, il-messaċ li jrid jintbat li l-imsieba tagħna fil-Gvern tal-Istati Uniti li issa rridu huma jagħtu r-riżultati issa stalijom li jagħmlu hekk. U il-leġislatur Ewropew u dim il-Karta ta' Drittijiet eh, Fundamentali u Trattati tal-Unjoni Ewropea ma stax għal ġifiri li l affarijiet ma sta sta għal-Gvern tal-Istati Uniti sa biex jattu riżultati jagħmlu ħaġa vera fuq il-ħarsin fuq il-privatezza il-protezzjoni tad data fis sistema legali tagħhom inkluż għall-Ewropej, ġifiri m'hemmx soluzzjoni oħra ħlef din, ġifiri milla jkollna deċiżjoni oħra sabiex ikunem protezzjoni xira li jina il direttiva l protezzjoni ta' data tal-1995. Issa jekk ikonna dan d-dim għajnejna u hemm reazzjoni reazzjoni wkoll tal-Kummissjoni Ewropea fuq din is-sentenza reazzjoni kienet dajfa ħafna, jiena vera diżappuntat, jiena naħseb li l-konsumaturi diżappuntati wkoll li Ovvjament, eh, mhux biss li il-konsumaturi għandhom bżonn huma jibdew xogħolhom b'ħafna enerġija, flus, ħin sabiex imorru d-DPA tagħhom bat imorru sul l-kontrolluri l-Andris eh, fi lingwa barranija, morru l-orzi eh, fl-Irlanda jistgħu jgħid jikri imħallef imma le mhux jikri imħallef. Le, rrit huwa ingaġġam avukat, u mbagħad imorru avukat l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u mbagħad ir-riżultat li ma jittieħedx bis-serjetà. Ġifiri, dana ma jistax ikun is-sinjal li aħna se batu għax dana irid b b'serjetà, kelma b'kelma u importanta li ma jkollni xaħġa ħaġa li l-Kummissjoni tista' tbiddel le xi ħaġa hija mek miktuba u ma tista' tiġi mibdula. Jien għandi ħafna suġġerimenti għat tibdil li trattati ma naħseb mhux ħaġa realistika. Grazzi ħafna. Thank you. Grazzi ħafna. Cornelia Ernst. Grazzi ħafna, jien naħseb illi m'għandna xejx nagħmlu ħlief nirringrazzjaw lil Mark Shams lil dan l-istudent Austriak illi fil-fatt imbotta tal affarijiet il-qoddim minkejja dan il-suġġett kinder li fuq ma stajniex insolvu l-affarijiet. Jiena naħseb illi minnaħa hemm il-qorti illi għanda tiħu azzjoni rilevanti xtejtu l-Kummissjoni u l-Eroġas u rridu jaraw li ferfat huwa importanti il wieħed kun jaf kun il-konsegwenza legali ta' dan kollu. Apparti minn hekk aħna nafu illi il-informazzjoni Ewropea miex sigura fl-Istati Uniti u jekk aħna ħankomplu naraw illi ħankontrollaw dan kollu mod daqsek perfett ċertu waħda ħajkonna din il-problema. Il-problema li skont is-sigurtà nazzjonali il-verdett ħajkun illi d-data Ewropea għandha tingħata a priori minħabba il liġu din hija l-problema u l-mistoqsija illi jiena għandi hija Minn fej nistgħu noħorġu fuq din il-ħaġa, forsi nistgħu noħorġu b'dibattitu ieħor fuq sigurtà nazzjonali dwar dawn id dispożizzjonijiet tal-Istati Uniti illi jirregolaw fil-fatt it-trattament tal- tad-data Ewropea. Parti minn hekk aħna nafu li Safe Harbor mhuwiex ħajibqa' validu din m'hemmx fejn noqogħdu inkomplu diskutuha. Eh, inna nejdu li din il-direttiva eh, madix valida u eh, forsi għanna ndaħlu kol ċertu dispozizjonijiet dwar il-regoli Ewropej li għandhom japplikaw anka barra mill-Unjoni Ewropea għandi mistoqsija oħra. Għanna dwar għanna xaħġa dwar il-protezzjoni adattata jew li hija xierqa msemmija f'xi regolament ieħor u jiena nixtieq insaqsi wkoll. Kif aħna nistgħu nikkontrollaw verament it-trattament ta' din id-data? U kif nistgħu nivverifikaw x'tip ta' mezzi legali għandna? Jiena naħseb li din hija mistoqsija importanti ħafna, speċjalment fil-kuntest tal-ima effetti jista' jkollhom dawn it-trattati l-oħrajn addizzjonali fuq dan il-każ. Grazzi. Yes, thank you. Grazzi Sofija Enbelt. Grazzi ħafna President. U din l-aħħar ġimgħa jiena Għajt ħafna reazzjonijiet ehm, ta' rabja, ta' panku għal din is-sentenza, imma ma tkomx tirrabjaw ma' min qed jagħmel xogħlu, il-qorti għamlet xogħla jekk xi ħadd jkun sorpriż din is-sentenza jew il-fatt li ehm, il-qorti kienet qed tiġġudika dan rifjuġu sugur jekk qed jiġġudikaw dan il-każ mela naħseb baqaw id-dara dawn l-axħar 15 sena, tilħaġa mija xej ġdida u għalek l-argument ġifiri li janna bżon ħafna ħin sabiex eh, mela nlaħqu mal-konsekwenzi dan huwa vera validu. Umbat nixtieq nisma' iktar dwar l-implikazzjonijiet il-grupp tiegħi għal dej resqwitra lill-Kummissarju Timmermans, Abravov, Wallis u koll Għanna nirġtiq nkunu nafu dwar ftejmet eh, umbrella TTIP u l-oħrajn, TFTP skużawni u l-oħrajn, u rridu nkunu nafu dwar servizzi tal-IT li mandomx bazi l-Unjoni Ewropea kif ktibna u koll il-Komissarju Rova u u koll ir-regoli nazjonali dwar il-sorveljanza tal-massa nista naħseb jiena dwar natikom tlet eżempji li eh, fejn memx eh, laqsuma qrib li konformaw mal-standards tal-orti. Umbat, eh, dawk il-kondizjoniet li eh, il kondizjoni semmit l-ġimgħa l-oħra li jistgħu jintużaw minn flok il-safe harbor, ma jistaw jiġu minn flok il-safe harbor xkiku setgħu jagħmlu hekk imur jagħmlu hekk għal dawn l-aħħar 15-il sena, ġifieri dijena mhix alternattiva. Għalek, l-ewwel qabel kollox nixtiequ nisimgħu numa l-implikazzjonijiet, mbagħad se nagħmlu aħna irridu aħna arranġament ġdid nistaw eh, natuħ l-isem ta' Safe Harbor Plus isem ieħor ma importanix imma il-kellima l-oħra u qalu għalu li jem element vera prinċipali jemmek li ġifiri l-autoritajiet tal-Istati Uniti rridu u ma jemxu l-qoddim. Għax aħna il-problema hija li dawn l relazzjoni transatlantiċi dejjem nitfaw standards differenti eh, minn pajjiżi oħrajn għamlu hekk raġunijiet politiċi li jkollu huma ġustifikati imma tara mhux argument għall-imħallef huwa se jħares biss lejn il-liġi. U ma nistawx nistaħbew hawnhekk li naplikaw sentenza mill-qorti, mux ħaġa fakultattiva li nistaw nevitaw għal se jkollna nagħmluha għalhekk jekk vera nixtiequ nkomplu netrasferixxu d-data lejn l-Istati Uniti u lura u u nagħmlu hekk ma nixtiequx li nibnew ċnut madwar l-internet eh, ma u li jkollna ekonomija miftuħa u l-internet imma l-Istati Uniti wkoll rridu juru li għandhom interess għalhekk se jkollhom bżonn jiċċaqal u jagħmlu xi ħaġa aħna għadhem ngħidu li għanna standards komuni, valuri komuni, mel ejja nuru li għanna dawn il-valuri komuni. Tilet kwistjoni, kwistjoni tal-axħar, mux għet niskellem bistar kwistjoni ta' sentenza unika tal-orti dwar ir-regoli għal-ħarsin ta' data, nitkellmu dwar governanza u igwaljanza għal dawk li faslu l-liġi. Għanna komissarju responsabli għal fasil tal-liġi it-tjeb, imma palisat ma' nista' najt li għanna fasil tal-liġi vera għazin nishti u nittamel li sen nimxu għal fasil tajab. Fil-kassa safe harbor, kullħat kien jaf li dana kellu l-problemi. L-imħallef eh, ma kienx huwa li jiddikjara dil-ħaġa bħala mejta u konkluza li ila mejda ta' u inna e, u ħafna minna li ilna nitolbu għal-waqfin tal-safe hub e, zamma ta' data ħagħora e, leġislazzjoni ħażina ħafna minna ċertament il-grupp tija xubbetajna kontra u kol dak iż-żmien ħafna minna konna nafu li kienet leġislazzjoni ħażina li ma kienitx tettadim il-kontrolli hemm xi każijiet oħrajn fejn qed naraw li hemm leġislazzjoni ħażina u infurzar għazin, dieselgate per eżempju, emmek em infurzar mux xira eh, il-kasta FIFA forsi mm, kazzaq xej differenti ma xortat netkelmu dwar nuqqas applikazzjoni ta' regoli għanna regoli għal kontra il korazzjoni għanna mill-istrategija għal kontra il korazzjoni fl-Unjoni Ewropea dil-ħagġa ta' applika għal FIFA u koll dil-ħagġa għet t-sir taħtajnejna u ta' eh, ma tnaqlu xej f'daw il-każijiet u għalhekk mela rridu narrawhom taħt il-lenti tal-kwalità tal-leġislazzjoni infurzar u governanza. U pala l-aħħar punt u nixtieq nagħlaq hawnhekk aħna ma nist aħna ma nistawx ma nistawx aħna nħallu fidejn ċittadin wieħed kuraġġuż li fi sfida sistema, rridu aħna nitfaw il-kritika b'din l-awla u mux biss il-Komissjoni il-Konsil rridu naraw il-leġislazzjoni li aħna nadu. Aħna nobligo li nadu il-leġislazzjoni li kolla bazi legali vera soda ġifiri rridu nkunu iktar responsabli fil-futur. Grazzi ħafna. Grazzi. kollegi rridu nibdow eh, noqodu attenti għal ħin naflu jett niskan dwar sentenza importanti. Puntu wieħed li smajna minn għanti sinjura Intfelt eh, u l-grupp politiku eh, taħħa li il-komissarji għamlu il-bira fi Strasburgu kellna l-kolleċ sħiħħa ta' komissarji t tweġiba l-komitati nafu li aħna hemm dawn laqat u eh, tqajjimna l kwistjoni tal-safe harbors u kwistjonijiet multidisciplinari u m'hemmx ma kienx hemm bis-Sinjura Jurova ma' Sir Jongs eh, Otinga Jansef. Ġifieri dawna eh, rridu jkunu konxi li nixtiequ niltaqgħu magħhom sabiex inqajmu dawn taħsib il-kollegi għandhom ikunu konxi li nixtiequ tweġiba wkoll urġenti qudiem il-kumitat. Sinjor Lorison, rapporter tad-direttiva. Grazzi ħafna nixtieq ninaqat ma' dawk li diġà qalu li forsi eh, kuraċċa student eh, dan produċa revoluzzjoni forsi li mħoq manka fir-regolamenti u l-arranġamenti li se jiġu wara. U jena naħseb li vera importanti li ma nħarsux biss lejn eh, kif qalet Sofi fl-Unjoni Sovjetika, le, ma nix nħarsu biss lejn l-Amerika, U aħna fl-lezzjoni sovjetika edna li um, aħna nistgħu aħna l-Amerikani uh, għallu li huma pajis uh, ħiles allura jistgħu jikkritikaw il-President Amerikan kull jum u uh, il-President tal-Russja ta' dak iż għallu qalu iva aħna wkoll pajis liberu nistgħu nikkritikaw il-President tal-Istati Uniti meta rridu. Imbagħad il-protezzjoni tal data tal privatezza dan kwistjonijiet ta' ġritijiet tal-bniedem u l-interessi tal-negozju u s-sigurtà nazzjonali hawnhekk għandna triangolu fejn dana kollu għaddej għaddej mhux biss bejn il-pajjiżi imma ġewwa l-pajjiżi wkoll. U jiena naħseb li vera eh, dan huwa vera sinjal importanti li aħna rċevejna mill-qorti ġifieri rridu nistudjaw dawn l-affarijiet b'mod universali u mill-banda l-oħra irridu naraw x'inhuwa għaddej f'din eh, f'dan il-qasam digitali ċina, l-Indja li qed jikbru ħafna l-problemi li hemm hemmhekk li huma ħafna iktar serji irridu nkunu lesti wkoll li nistudjaw dan il-każijiet, ġifieri eh, ma nistgħux ma narawx x'inhu għaddej hemmhekk għalhekk qed nitkellmu dwar il-bidu ta' xi tip ta' revoluzzjoni fl-attitudni li għandha x'aqsam ma' l-importanza u l-effetti wkoll. Grazzi ħafna, Sir Boni. se niskellem bil-Pollak. Fil-fema tiegħi id-deċiżjoni tal orti se tiġi konsidrata bħala katalist u grazzi dan il-katalist ħan fitxu soluzzjoni xirqa. L-ewwel qabel kollox li ikun hemm approċċ indaqs mill-Stati Uniti dwar il-protezzjoni ta' data. Kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kummissjoni għandhom rwolhom biex x'jaqdu il-Kummissjoni qed tagħmel hekk permezz ta' taħdidiet mal-Istati Uniti fuq is-Safe Harbor u l-Stejm Umbrella l-Umbrella Agreement. Ovvjament sta għall-Amerikani li jsolvu il-problema attwali tinħares jena lejn Jan u niftakar li waqt it-taħdidit tagħna ġewwa Washington promovejna il-kwistjoni li għandha tiġi mibdula il-liġi Amerikana fuq il kustjoni ta' privatezza. Ġifieri forsi itra fi spiritu ta' ħberija għandha timbagħat min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea, itra li se tibgħat sinjal l-imsieħba tagħna fil-Kungress Amerikan ħalli jirrikonoxxu li jirridu jagħmlu xi ħaġa sabiex isolvu din il-kwistjoni. Nixtieq inżid hawnhekk ukoll li it-trasferiment tad-data ukoll jaqta kundizzjonijiet li diġa jeżistu u hemm ukoll rwol ta' spetturi nazzjonali għal protezzjoni ta' data jena naħseb li jirridu nsaqsu l-ispettur Ewropew għal protezzjoni ta' data li jagħmel reviżjoni tal-ħidmiet ta' spetturi nazzjonali għal ħarsin ta' data xieħut minn l-istati membri l-ispetturi nazzjonali għandhom ħila ħarsu d dejta għandhom dawn il-ħiliet imma f'pajzi oħrajn sitwazzjoni mhux daqshekk tajba. U nixtieq ukoll nitlob li waqt it-trialogu fuq ir-regolamenti fuq il-protezzjoni tad dejta għandna aħna għal darba oħra nsaqsu lil nafusna l-mistoqsija dwar jekk l-abbozz li għandna qudiemna bħalissa jikkonforma mar rekwiżiti li jirriżultaw me situazzjoni li jistejb ħaba madux jeżisti. Forsi hemm bżonn ta' korrezzjoni u l-Parlament flimkien mal-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom bżonn jaslu għal din il-propet soluzzjoni xirqa. Sinjora Spinelli. Grazzi ħafna, President. Anka jiena xej sorpriża, sorpriża ħafna nsi mdis sorpriza eh, ta' din is-sentenza. U dwar il-bidla totali ta' drittijiet eh, digitali, fl-Italja per eżempju illum jitkellmu dwar dan għal dawn l-aħħar 15-il sena u issa fl-aħħar wasalna għal karta dwar drittijiet eh, digitali u iva għal darboħra li mħalfin eh, salvawna u l-azzjoni u kol ta' xi ċittadini vera għal-bina Titus Rems, Edwin Snowden u kon li kien qabel qed jisalvawna mill-nuqqas ta' azzjoni tagħna u li nxeklu il-tfassil tal-liġi itjeb sofit kelma dwar dan li għandna bżonn fl-Ewropa. Jiġifieri għandna bżonn kemm imlim ħalfil ix-xemsa biex jgħidu li id-dejta qed tiġi protetta mhix sigura mill-Istati Uniti għalhekk jiena naħseb li hawnhekk qed nitkellmu dwar rivoluzzjoni. U peress li ġejja wara żewġ sentenzi oħrajn li jirrigardjaw affarijiet simili l-ħarsin tad-dejta u id-dritt li eh, persuna tiġi mimsija tal-2014 iva safe harbors jiġu sospizi umman bat fuq il-PNR tisib il-ġifiri negozjati koll għandhom eh, jiġu posposti irridu aħna naddu għal abjas korpus digitali ġifiri neddu għal drittijiet digitali dwar il-Komissjoni nixtieq ngħid nixtieq nisaq fuq żewġ punti li eh, s-sat narraw minħabba li din is-sentenza. Mela, id-deċizjoni tal-Kommissjoni ma tistax twaqqaf il-istarix li sir mill- l-autoritajiet nazjonali. Il-Kommissjoni mandiċ il-kompetenza li tillimita dawn is-setat ta' l-entitajiet nazjonali għax ta' spess ukoll f'dawn l-istati membri hemm il-possibilta li ikun prattiċi ehm, iktar għawin ta' protezzjoni tad-data. It-tieni punt li ġifir dwar l intrapriżi pubbliċi Amerikani li jgħu barra mill-ftejm safe harbor peress li edin barra minn dan il-ftejm edin barra wkoll minn din is-sentenza. Ġifiri ta' dawn l-obligi li jem f'din is-sentenza ma jagħtuhomx għalhekk dawn l intrapriżi pubbliċi jistgħu huma jinjoraw dan il-prinċipi li jem fis-sentenza jekk huma Nazbuli marru kontra sigurta nazjonali ġifiri jissu jiġru dejta kif iridu. Bat l-aħħar punt li nixtieq nagħmel jien hawnhekk il-kooperazzjoni bejn il-Komissjoni u l-Parlament Ewropew. Nixtieq nirringrazzja l-President eh, tal-punt li ressa fuq is-suċċess eh, u l-kooperazzjoni li tritturi tal-Kommissjoni u koll id-difetti fil-komunikazzjoni mal-Parlament u specialment ta' ma dan il-Kumitat hemm ħafna difetti tal-Kummissjoni u eh, nixtieq nirringrazzja l-President tal-li eh, saħħa daqshekk f'din l-aħħar sena fuq eh, din il-kooperazzjoni ferm importanti bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat tagħna. Grazzi ħafna. Thank you, Miss, thank you, Mrs. Spinelli. You said that very Grazzi ħafna Sinjor Spinelli, inti dan b'mod ġentili ħafna ġifiri li aħna rridu nikkontattjaw lill-Kummissjoni nitkellmu dwar dan is-suġġett tal-waqt. Grazzi ħafna sa Birgit Sipelli Kirschbrook. Grazzi ħafna ħan iprova nitkellem fil-qosor. L-għannet napprezza ħafna dak l-intqal mill-qorti bħala sentenza, da sissin dan għajmilna ħafna mistoqsijiet moħna għalfejn kien meħtieġ li Max Rems u l-qorti Irlandiża kellhom ikunu biex imbagħad il-qorti Ewropea kellhom jieħdu din deċiżjoni. xil li għalfejn qegħdin nagħmlu hekk inna snin ngħidu lill-Kummissjoni illi s-Safe Harbor mhuwiex fil-fatt post sigur għal privatezza u għal assigurta. U allura saqsewni għalfejn aħna ma morniex ressaqniex dan il-kas u dim il-qorti. Il-Kommissjoni għanda taħdem maħna u tiħu bis-serjetà it-ħassib tagħna. Ġifieri suppost din id-deċiżjoni ittieħdet mod ieħor ftit snilu, apparti minn hekk jiena nixtieq ngħid li hemm konfuża u daqsxejn rabjata li f'Stati Uniti dan qed jiġri mhux biss minħabba li l-privatezza mhux qed tittieħed bis-serjetà, iżda il-fatt li aħna qegħdin insemmu sigurtà nazzjonali, s-sigurtà nazzjonali qiegħda tintuża bħala skuża ġenerali illi wara jinħbew ħafna azzjonijiet li m'għandhomx isiru u ħafna trattament li mhuwiex legali b'dan kollu, ġifirin. Għanna mistoqsija ta' dan xi fisser għal safe harbor u għall iskambju ta' informazzjoni. X'tib ta' influenza għandha tittieħed lill istati Uniti, kif nistgħu influenza l istati Uniti sħalli bekk naraw irid tinbidel bażi legali, x'tib ta' kontroll aħna jista' jkollna jekk ċertifikati ver għandhom jittieħdu ehm, bis-serjetà. Dan xi jfisser ukoll l-istejjem liħor ħajaffet l-fejm liħor li għana l-Istati Uniti u kif nistaw niskuraw u koll li bil-leġizlazzjoni li għanna bħalissa u bil-leġizlazzjoni ħajkonna fil-ġejjini mux biss din l-istituzzjoni, zanka l-Konsel u l-Kommissjoni ħajkunu edin jihdu bis-serjetà għal kartu tal-bniedem u jirrispettaw ir-regoli tali mod li aħna ma narawx ir-regoli jkunu nerġgħu nikkontestawhom qudiem il-qorti iżda aħna flimkien mal istituzzjonijiet Ewropej verament ikunu din nfasslu leġiżlazzjoni tajba u nirrispettawha. Kif ħafna. Joseph Weidenholzer, Kirchbock. Iva, jena għatniħu gost li fil-fat sem orti illi għet iżom mal-karta ta' drittijiet tal-bnidem. Jena niftakar li kienem bossa nis illi kienu d-deputaw li l-karta drittijiet tal-bnidem ix siw jawrew lew. Naħseb f-kazijiet bħal dan huwa verament ovvju x'tip ta' eh, valur mizjut din il-karta tista' toffrilna. U naħseb illi kienem bossa eżempju oħrajn minn pajjiżi fejn aħna rajna illi Is-sentenzi kienet ġustifika din il-karta ta' drittijiet tal-bniedem jekk drittijiet dan id-drittijiet iridu jkunu rispettati u l-qrati iridu jaċċettaw dan kollu. Kollu ma naħsibx li għamil sens illi nikkritikaw dan il-ġudizzju jew kellha nipprovu ndajfu ħapparti minn hekk. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa li qed nintubizzaw ħafna fl-istess ħin aħna illum il-ġurnata nitkellmu ħafna fuq regolamenti aħjar. Iżda aħjar nitkellmu wkoll fuq tfassil ta' leġiżlazzjoni aħjar, better law making. U jiena naħseb illi qed nibdlu direzzjoni b'mod ċara u hekk. U dan ifisser ukoll li aħna fl-Ewropa nistgħu ninfluwenzaw il-ħidma tagħna stess u m'għandniex noqogħdu nitfaw del-kra fuq dan kollu u rridu nid-deċizjonijiet ehm, importanti u dan id-deċizjonijiet mandomx ikunu pas-pasti. Jina ikolli nejt li man nixħin xnaħlu. Importanti li naraw li aħna bħala kumitat mux dejjem nerġaw konna pozizjoni differenti, minħabba li għanna responsabilta kbira aħna għek. Ħalli naraw li verament ikunem regolament ċar u l-wieħed li jista' jkun rispettat u nixtieq nkun naf kif il-President jaħsibha fuq dan kollu u jekk aħna nistgħux naħsbu u jew nassumu li fix-xhur li ġejjin aħna nkunu nistgħu nbidlu il-politika fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Iva, grazzi, vera kienet xaġa xie għall-ħar kellim kien wieħed Awstrijak dan id-diskussjoni. Mela ħan nisimgħu rappreżentant tal-Kunsill tal-Kummissjoni mbagħad nerġgħu nisimgħu il-kellim tal-ewwel. Qegħdin daqsxejn tard allura ħan ipprovaw ma ħafna. Mela nistieden l-istur Ġan Karli l-ewwel sabiex jitkellem sistem il-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Sur President, kif semmejt inti l-Kummissarju Jurova ħatkun hawnhekk ħalli kollha skambju ta' opinjonijiet ma' dan il-Kumitat fis-26 ta' Ottubru. Jiena nixtieq nisħaq ukoll fuq il-fatt illi hekk kif diġà qiegħdna din is-sentenza għamlet verament starija b'saħħitha ħafna fuq il-protezzjoni tal-informazzjoni vis vis-a-vis il-drittijiet fundamentali u anka fir-rigward ta' trasferimenti internazzjonali. Waħna naħsbu li dan huwa approċċ importanti ħafna li jista' jeħeġġiġna ħalli konna rigor iktar stretti u qafas legali aħjar trasferimenti internazzjonali kemm fil kuntest tal-riforma tal-regolament tad data protection għallanijiet ta' infurzar waħna edin naraw għawek li fil-fat għanna nikzbu kol anka rizultati importanti. Grazzi u koll għallajnu nolla poċa dan il-parlament u anka fil-kontest ta' l-iskambju għallanijiet kummerċali, ma' propju b'dan il-għan il jahna aħna ħankomplu. komplu naħdmu ħalli konna arranġament tajjeb u sigur u nieħdu u nqisu wkoll il-kjarifika u l-elementi kollha tal sentenza tal-qorti. Iżda sadattant il-prioritajiet tagħna il-lanijiet tagħna huma li konna dejta mħarsa meta tkun trasferita fuq livell transkonfinali u anka lilin mill-Atlantiku l-Istati Uniti u naraw li regoli tal-istat internu jkunu rispettati. Aħna minn hemmhekk bdejna ħankomplu naħdmu mal-awtoritajiet nazzjonali li huma responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tad-data protection fl istati membri U nixtiju niżguraw ukoll li din is-sentenza tkun implementata b'mod uniformi ħalli nevitaw li jkun hemm regoli differenti f'postijiet differenti u anke sabiex niskuraw li trasferimenti tal-informazzjoni tisiru b'mod sigur laqa importanti tal-grupp ta' ħidma tal-artiklu 29 hija tissir ħajkun organizzat din il-ġimgħa dan ħajkun pass importanti ħafna sabiex aħna noħorġu b'reazzjoni mill-ewwel għal din is-sentenza li ħarġet mill ortigan Okay, um, did, did you want to make a point of order or, or just to... Grazzi, Sofi, jek joġbok jek t-istaqsi mistassija mish point of order, istaqsija fil-qosir. Iva, soqsi mistassija ta' malajr, minħabba kont sor priza ta' dan is-summarju li smajna issa ġifiri ta' dak li kummissjon let dawn l-aħħar sentejn. Iżda ġimgħa li għaddiet dak li ġara b'din sentenza kollox tittel. Ġifiri jekk għandi l-informazzjoni tajba din kwistjoni ta' Safe Harbor kienet għabbażi ta' 13 il-punt li identifikat il-Kummissjoni u l-Kummissjoni dak li kellha tagħmel għamel u għali tivverifika li dawn it-13 il-punt jekk ħajżom ħajżomu mal-kriterju l-standards tad-deċiżjoni tal-qorti dak huwa propju dak li nixtiequ Nissima aħna jien ma nishtiqx nkun naf u xiex il-kom titkelmu f'dan l-aħħar sentejn, jiena nixtieq nkun naf x'inbidel minn dakinhar law, jiena daqsxejn frustrata wkoll minħabba li dan huwa moment importanti li nibdlu l-istrateġija mhux inkomplu sejrin bl-istess strateġija tal-Kummissjoni. Iva naħseb illi fil-fatt inti semmejt punt li kellna ngħidu nixtieq ngħid xi ħaġa. Jiena naqbel u xiftit ma naqbilx dak li qalet. Sofi, ħafna mid-daw diskussjonijiet aħna ma smajnix eżattament ġara u ma smajniex naqas minn naħa tal-Kummissjoni x'huma diskussjoni ta' dejjem fuq l-istrateġija jiena tnejdu dan minħabba li s-Sur Albrecht għal u għandu raġun jekk jittormetil l-nejtek li fil-fat l-Amerikani li dijon ċertu affarijiet importanti. zaħna ma smajniex kienu eh, xkien għaddej fil-diskussjoniet politiċi bejn l-Istati Uniti u um, l-Ewropa. Ġifieri aħna għandna bżonn ta' strateġija politika ħalli nkunu nafu x'tib ta' messaġġ politiku aħna ħanibatu lis-Senat li huwa messaġġ differenti minn dak li kien qed isir fil-passat, kif qal is-Sur Albrecht, ma nafx jekk tixtieq x'inti żid ma dak li diġa qed jew inkella forsi tista' tħalli fidej signora sinjura Jurova, l-Kommissarju, sabiex tkompli titkellemi. Naturalment, intik inti lok li taħrab minn mistoqsija jek trid, iżda tinsaqsik jek tixtieq xi żid ma dak illi diġa qed. Iva, jiena ma tantx għandi xizzit ma dak illi qed. Dawn it-13 rekomendazzjoni fil-fatt identifikaw il-kwistjonijiet li huma fil-qalba ta' din is-sentenza. L-aħħar żewġ rekomendazzjonijiet kienu fuq l-aċċess, ġifiri aħna għadna edin naħdu fuq din il-kwistjoni u identifikajna u koll dawn il-partijiet dajfa tal- ta' dan il-qafas legali. Iva, jisek tixtiq iżżom fil-qossor. ħanissimgħu rappreżentant tal-Kunsill iżda u wkoll lill-Kummissarju fis-26 ta' Ottubru u ħajkonna biżejjed ħin sabiex niddiskutu dan il-punt u dal-waqt ħajkonna din il-laqgħa ġifieri issa ngħaddu sabiex nisimgħu rappreżentant il-rappreżentanta tal-Kunsill, Sinjora Wagner, Kjoġbok. Grazzi ħafna. Sur President, fil-qossor ħafna. Il-Kunsill qed jieħu dan il-każ bis-serjetà. Din is-sentenza tpoġġiet fuq l-aġenda tal-Kunsill tal-Ġustizzja. Dan il-Kunsill sar nhar id-9 Ottubru aħna kellna analiżi preliminari tal-pożizzjoni li tieħdet mill-Kummissjoni mhux naħdulkom ħafna ħin iżda dwar il- protezzjoni tal-informazzjoni u l-qafas legali, jina nasib li importanti ħafna li aħna nikkonkludu dan qafas legali sa tmim is-sena. Grazzi ħafna Iva, issa nħalli fidejn is-servizzi legali sabiex jisolvu u jwieġbu l-punti ta' dawn il-mistoqsijiet tal-kollegi, Iva, jena nistanżom fil-qosor minħabba li aħna għadna nanalizzaw il-kontenut ta' din is-sentenza l-essi li naturalment nkunu ta' għajnuna l-komitat għon miġbu mistoqsijiet ta'kom fil ġemmatu x-xur li ġejjin, għalli naraw kif nistaw interpretaw dan Eh, il-kas, issa għal-issa nanalizzaw aħna sentenza fija nifisa ġifir ma tantx nista' nagħtikom ħafna dettalji. Iva, jiena dak li nista' nsit ħatija naħa tiegħi li l-ġimgħa li għaddiet għal-Kummissarju tat il-messaġġ, bagħtet il-messaġġ li l-fatt li dawn il-ftejim dwar id-data qed ikunu fuq bażijiet legali oħra, m'għandux ikun ta' konvenzjoni għan-nies aħna qegħdin naraw li għal kumpaniji żgħar ta' smedju medju hemm problemi kbar mhux għal kumpaniji eh, għal kumpaniji żgħar ġifieri kumpaniji kbar bħal Google u Facebook fil-fatt għandhom każijiet u regoli differenti li applikaw għalihom bażijiet legali differenti. Ningrazzja lill kollegi ta' dem diskussjoni verament tajba li l llum, grazzi rappreżentanti tal-Konsil tal-Kummissjoni ta' Servizzi Legali tal-Parlament ukoll. Issa nistgħu ngħaddu għal punt l-imis fuq l-aġenda l-punt numru 5 rekomendazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar negozjati għat-tisa. Kummerċ dwar l ftejim fis servizzi Għanna Sur Albrecht li huwa il-rapporter Jan nħalli fidejk jek joġbok. Grazzi ħafna eżis kollegi, aħna wekk din nitkellmu fuq l-opinjoni fuq riżoluzzjoni ta' l-inta. Fuq negozjati li d-dujn palissa dwar il fejm ta' tisa għattita bizbal raġuni għafet nħawat it-nejn li huwa maħabba li ikonna u kol eh, parti tan negozjati fit TTIP fil-kontest ukoll ta' TISA u qegħdin nirriflettu wkoll fuq l-opinjoni tagħna fuq it-TTIP. Bażikament aħna qegħdin naraw li għandna klawżola tal-drittijiet fundamentali u din hija xi ħaġa li aħna dejjem ehm, tlabna kull ftajim u ir-referenza għall-eċezzjonijiet fil-sistema ta' WTO fil-rigward ta' regoli għal protezzjoni tal informazzjoni ħna din naraw illi għanna l-artiklu 14 tal-sim tal gazz illi fil-fat jagħmel ċara l-protezzjoni tal-informazzjoni privata u regoli mhumiex m'għandhomx ikunu ta' Eh, xkil kummerċjali għabazit dan il-ftim. Aħna nisqu fuq il-fatt illi għabbażi ta' din il-formulazzjoni għanna jkollna wkoll votazzjoni fuq il-negozjati ta' tisa. L-abbozz tal-opinjoni jiena ressaqtilkom terġa' t-tenni dak li aħna edna fil-komitat dwar TTIP aħna konna nitkellmu fuq dawk l-affarijiet li applikaw biss għat-TTIP iżda mux għat-TISA. Minħabba li aħna mhux biss għaddejjem bin-negozjat fuq livell bilaterali, iżda bosta imsieħba oħrajn fosthom l-Istati Uniti. Illi fil-fatt id-dinja dan kollu allura jiena nipproponi li nadottaw din l-opinjoni mill-iktar fis possibli bil-kummenti li jena ressaqt. U li konna timetable kemm jista' jkun qasira dwar l-emendi u l-votazzjoni, ħalli bekk verament ikun jista' jkollna impatt fuq riżoluzzjoni ta' dwar it-tisa f'eħdar il-kumitat eh, ta' l-inta met tkun imħejja mis-Sinjura Redding. Dan kien rendi kont qasir dwar tisa Iżda minkejja dan kollu semmejt il-punti kollha li kienu meħtieġa li jkunu msemmijin, iżda kif ilkom jiena nista' nisma' nisma' l-kummenti tagħkom jekk għandkom. Mela għandkom sa 19 Ottubru f'nofsinhar biex tibatu l-emendi l-adozzjoni tal-abbozz tal-opinjoni fil-kumitat ħajkun fis-16 ta' Novembru. U issa għanna l-kollegi li jishtiq jitkellmu, Sir Michel, fissam il-grupp tal-Alde. Iva, grazzi għan itkellem fil-qosor dan huwa verament fejn importanti. Aħna rridu nistabilixxu ċertu għafas ħalli bekk aħna nkun nistaw naraw il-affarijiet jimxu kif qed jgħid ir-rapporter jiena nixtieq nirgrazza ħafna s-sur Albrecht tal tiegħu minn mindu l-Istati Uniti saru msieħba fil-ftejm ta' tiża u għat ikun din il-fusta informazzjoni naħseb li importanti li nirreferu għal dan l-aħħar ftejim dwar is-safe harbor system. U importanti illi aħna naraw li konna ċertu indipendenza f'dak li għandu xaqsam l-infrastruttura tal-IT u il-protezzjoni salvakordja li tana tal-SMI, e, speċjalment f'dak li għandu xaqsam negozjati ma' pajizi terzi dwar it-tisa. Et nitkellmu fuq il-Parlament Ewropew u l-fatt li huma jridu jappoġġaw dan il-ftejm aħħar minħabba li anke fil-każ ta' TTIP huwa importanti li aħna ngħidu illi huwa il-korp eh, li huwa elett demokratikament li ħajkollu l-aħħar ehm, kelma u dan kollu. U dritt tal-privatezza u data protection għandhom ikunu marufa fil-karta. fil-kontest ta' negozjati ma' pajzi terzi u koll u anka minħabba li tisa għed jirreferi wkoll fuq il-provizjoni ta' servizzi u lura ċaqliq ta' bnidem posta li ieħor aħna rridu naraw li jkun hemm aċċess sa' territorju tal-pajjiżi li huma eh, pajjiżi involuti fil-kontratti. Grazzi ħafna sanna lil Barbara Spinelli. Grazzi ħafna jiena naħseb li din l-opinjoni tas Sur Albrecht hija opinjoni verament tajba. Anzi eċċellenti u nixtieq nkun naf kif beħsibu jinkludi u jirrifletti sentenza xrem su li ma punti jinkludi Issa dwar il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi emerġenti illi fil-fatt ħajkunu involuti fin negozjati ta' din ħadd tkun daqsxejn diffiċli, jiena nkun naf li ma punti fil-kas tal-Indija u ta' ċina ħajkunu riflessi mod partikolari arti illi edha tiddetermina l-status quo tal-kumpaniji. Meta kumpanija s-sir privata din, ma tistax terġa tkun deċizjoni li diħa tkun xolta. U allura nixti illi naraw jekk nistgħux nitkellmu fuq eh, din il-klawżola propju tal li għandha x'taqsam l reversibilità Grazzi ħafna Barbara. Signora Zippel. Grazzi ħafna. Sur President, fortunatament Soraya Post, il-Shadow Reporter fissim partet tana miex dawek, allura nishtiq nitkellem fissima. Jina nishtiq ngħaddi l-ewwel kumment personali. Fin-neħdan tan-negozjat ta' tisa u ta' TTIP aħna rridu naraw illi fil-fatt U importanti ħafna li nitkellmu fuq il-konsegwenzi, allura rridu noqogħdu attenti fuq dak li qegħdin nagħmlu fil-kuntest dawn negozjati ġifieri. Saraja fissem il-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi tappoġġa l-bozza l-opinjoni tar rapporter u naħsbu li huwa importanti ħafna li aħna nopponu il- dawn il-punti fil-labbot tal-Stati Uniti fuq eh, il-kummerċ elettroniku issa dwar is-sentenza li għadna kemm diskutejna issa fiħdan il-Kumitat kif ukoll fil-kontest tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u Trattati, jiena naħseb il-protezzjoni tal-privatezza hija xi ħaġa li hija importanti ħafna f'kull qasam politiku. U aħna ma nistawx ninterpretaw protezzjoni tal-informazzjoni bħala xi tip ta' protezzjonizmu. aħna hemm bżonn illi nżommu id-dritt tal-leġiżlazzjoni fuq dan il-punt. Ġifieri rridu naħdmu iktar fuq dan u nappoġġaw bissieħ dak li qed isir min-naħa tar-rapporter dwar dan il-punt. Grazzi. Grazzi ħafna issa nixtieq illi nisizen il-Kummissjoni li għanna l-għanani kieġbok. Kieġobkom ziz kollek jitkellmu fil-qosor, iva fil-qosor jiena nixtieq ngħid li naqbel perfettament ma' rapporter u ma' dak li ntqal mill-kollegi zda nixtieq ngħid xi ħaġa oħra li naħseb li hemm bżonn nisqu iktar fuqha fuq eh, il-punt li aħna ħanamlu opinjoni, u lis opinjoni minnaħa tal-libe u res u għoddim l-inta. Jena naħseb illi fil-fat irridu nitkellmu fuq l-ISDS minħabba fil-kuntest t tisa hemm previst li jkun hemm mekkanizmu tal-ISDS din xi ħaġa li ħamna nistax nippermettu. Grazzi ħafna is-Surboni illi kellem tista' mis-Sinjura Holmaja li x-shadow rapporter tal-PPE. Iva, grazzi ħafna jiena nitkellem fis-sem Sinjura Holmeyer, nixtieq ngħidilkom illi l-PPE japprova it-tisa ħna kontenti bla bot ta' l-opinjoni, grazzi ħafna l-Liana Albrecht dan il-rapport. Nishtiq nejdilkom u kolli aħna ressaqna bidla ċkejkna fuq l dokumenti u il-PPE u e l-rapporteru u kullħat ikunu għed iżommu ma l-opinjoni oriġinali mux għed jaċċettaw emendi illi jistaw ikunu fil-fat barra mill-kamp applikazzjoni ta' l-opinjoni jew nkella emendi li jistaw jipoġġu taħt id-dawl ta' strument dan dan dan l-abbozz tal-opinjoni, aħna nafu li l din nitkellmu fuq is-safe harbor, iżda aħna għadna kemm kellna diskussjoni fuq safe harbor, di kienet diskussjoni serious, da fl-istessin naħseb mux sewa illi fil-fat aħna nipruvaw ndaħlu kull punt li jista jeżisti fil-rapport. Grazzi ħafna l-Kommissjoni. Yes, uh, thank you, Mr. Grazie, President. Il-negozjati ta' tiza għaddejjien eh, anki din il-ġimma u għal daqsant il-Head of Unity għaj ma satax jieġi l-lum, pero u il-kollegi l-oħra f'Ġiniva uh, bla dubju ikunu interessati fuq il-kommenti tal-membri tal-Parlament. Eh, dawn huma importanti ħafna għal ekonomija xi sebejn mill-filmija tal-GDP eh, kwalunkwe eh, servizzi huma importanti. Aħna nesportaw iktar servizzi minn nimportaw. fil agenda komerċjali aħna, dan jfisser li aħna kompetitivi fis-servizzi u nistaw anki noħol u iktar impiegi jekk nistaw niftħu lejn iswi baranin. Il-kumpaniji ta' servizzi Ewropej għandhom ħafna xkiel eh, kummerċali, eh, però u aħna nħossu li jekk nistaw noħol u kondizjonijiet indaqs kun ħaġa tajba l-operaturi. U eh, għalek l-Unjoni Ewropea daħlet fit-tiża il-lan principali kien propju illi dan il-ftejim plurilaterali inkunu nistaw ninkluduħ fil-qafas eh, multilaterali tal-WTO. Fuq il-protezzjoni ta' data personali, eh, rajna anki fi rizoluzzjoni fuq it-TTIP, eh, hemm xi membri ta' tiza li għamlu proposti biex jipermettu eh, flussi ta' informazzjoni transkonfinali u mod ġenerali l-lan huwa illi li nitkellmu fuq il-miżuri ta' protezzjonizmu li rajna f'pajjiżi bħal Russja u l-Ċina dawn mhumiex imsieħba ta' tiża, però nistamaw li se jihdu sen fil-futur. Irridu najdu b-moċar li kwalunkwe disciplina f-tiza għandu jkun hemm dejjem eċezzjonijiet, per eżempju l-protezzjoni għal riservatezza tad dejta Għal eh, imma eh, l-għan principali tal-eċezzjoni huwa illi wieħed ikun jista' ikollu għanijiet kommerċali bona fide u rajna illi kien hemm xi miżuri li ġustifikaw il-sikurezza nazjonali u wieħed jista' anki abuża e, biex jevita l-impenji ġenerali. Bħalma ġara fit-TTIP jiena nixtieq niżgurakom illi fuq il-standards ta' protezzjoni ta' data personali, dana mux ta' iġi negozjat fit-tiza. Bħalma għamilna fl-ebda negozjat ieħor ma inkludejn iħda. Fuq l-element tal- klawzola tal-drittijiet tal-bniedem, aħna għanna aħna nappoġġaw dawn il-prinċipi, aħna dejjem indaħluhom f'kull FTA jew f'kull ftehim politiku illi jinkludi FTA. Però ka speċjali fit-tisa għax il afas hawnhekk huwa plurilaterali u m'għandniex dawn it-tip ta' klawżuli bħal ftehimiet oħrajn u anki biex fil-futur it-tiza nerġaw ninkluduha fil-WTO iktar tard nħossu illi il-fat li nżidu klawzola ta' drittijiet tal-bnidem iżid il-possibilità li eh, eh, eh, nratiraw pa' imsieħba oħrajn. Żewġ affarizza, grazzi fuq il-kummenti fuq il-ċaqliq tal-persuni, U naturalment dana mhux diskriminatorju meta niġu ċittadini e- Ewropej, fid negozjati ta' tiza ħadd ma eh, tkellem fuq mekanizmu ta' eh, tilwim. Eh, nistantikom iktar aħbarijiet din il-ġibaw anki iktar tard. Grazzi. ma nafx hekk Jan jixtiex jerġa' jitkellem, m'hemmx għalfejn, ma grazzi Klod. Jiena normalment m'għandix għalfej, però hekk kien hemm xi kwistjonijiet. U nixtieq nagħti risposta tiegħi l net fuq is-Safe Harbor u fuq l-impatt ta' Safe Harbor fuq din l-opinjoni. U għacċar illi u dina miex propju xewqa imma hija verament talba qawwija mill-parlament hemm bżonn fit-titeb kif ukoll fit-tiża hemm bżonn illi jkun hemm klawżola orizzontali għabbażi tal-artikolu 14 biex iħallu il-leġizlazzjoni ta' biex ma jmissux il-leġizlazzjoni fuq il-protezzjoni tad data biex inħallu il-qafas legali illi skontu eh, data jista' jiġi proċessat fuq il fuq is-su u dawn jistgħu anki jinkludu trasferimenti. U issa dan huwa dejjem iktar importanti issa li ġiet ċarata il-kwistjoni mill-imħalfin fl-Lussemburgu. Miex diskrezzjoni tagħna. Imma hija talba li hija preżenti fil-karta u hija parti hija inkluża fil-leġiżlazzjoni a bażi tal-karta ma tistax tiġi negozjata. Umbat, kellna anki klim ċar fuq il-prinċipju tal-data localization Umbat jekk hemm bżonn li jkun hemm proċessar fl-Unjoni, il-ftejmiet kommerċali ma jistgħux jimminaw da u laqas jistaw jobbligaw li l-Unjoni Ewropea titrasferixxi id-dejta kontra leġislazzjoni tagħha. Forsi aħna fil-opinjoni tagħna diġà anticipajna dak li kienet setajt il-qorti. Fuq la SDS Anna Gomez memx eh, eh, soluzzjoni ta' tilwim fil-tisa. Fuq l-aċċess għad dokumenti ħad nota ta' talba tal-IPP u jena nittama ħafna li jista' jkollna proposta konkreta jekk eh, hemm xi ħaġa li nistgħu nbidlu, però jekk irridu naqblu fuq l-opinjoni kif ġiet votata bżon li napoġawa. U fl-aħħar, komment zaħir fuq il-klim tal-Komissjoni, anki fuq id-drittijiet tal-bniedem. Jena dan huwa komment personali tiegħi, jiena ma naħsibx li għandha tkun diskrezzjoni tal-Unjoni Ewropea illi aħna ninnegozjaw id-drittijiet tal-bniedem, forsi fimtek ħażin illi dana jista' jfixkel l-aċċess għal stati oħrajn fit-tiża jekk aħna ninkludu klawżola ta' drittijiet tal-bniedem. Dana jista' iwassal għal eh, approċ inkoerenti. Aħna nadottawa din l-opinjoni fis-16 ta' novembru u mbagħad emendi 19 ta' Ottubru. Issa naddu għal trialogu tal-protezzjoni tad data Albrecht nerġa' u nisimgħu minn għandu. Grazzi. E, dan huwa tieni aġġornament li nista' fuq il-negozjati fuq il-regolament tal-protezzjoni tad-data mal-Kunsill. Daw bdejnijom fl-Ulju, wara il-Kunsill wasal għal l-approċ tiegħu fil-rebija. Aħna kif diġa għad qabel is-sajf, aħna rnexxilna illi nibdew negozjati fuq il-ħames kapitolu fuq it-trasferimenti internazjonali u b'referenza illi jekk orti taħroċ il-deċizjoni taħħa fuq il-safe harbor qabel il-tmim tan negozjati allora se nerġaw nitkellmu fuqhom. U issa ovvjament wasal il-moment biex nerġaw nħarsu lejn il-sentenza u kif irridu rinnegozjaw fuq ċerti kwistjonijiet fil-kapitolu 5, però nistaw najdu li mxejna l-qoddim u wara il sajf mbagħad erġajna bdejna naħdmu fuq dan b'ħafna attività għax dana huwa regolament kbir ħafna id-drittijiet tal-individwi u d-dmirijiet tal-kontrollu ta' minni kontrolla u minni proċessa għal daqstant it-tieni kapitolu, t-tielet u l-raba kapitolu ġew diskussi fit trialogu u jena l-impressjoni ti hija li wara laqata trialogu aħna rnexxinna niftemu niksbu ftehim imma eh, Mm, fuq il-70-80% ta' test. Imma naturalment għatem kwistjonijiet, specialment dawk li huma iktar politiċi, li kienu differenti bejn il-mandat ta' negozjar li se jkollna nerġaw nitkellmu fuqhom biex insemmi punt partikolari biex l-individwi jgħatu l-konsens tagħhom għal proċessar ta' data sa' punt il-prinċipju tal-minimizzazzjoni ta' data u miex definiti fit-test u anki il-formulazzjonijiet konkreti ta' dmir biex jiġi informat mod trasparenti l-individwu u dawn inkludi anki il- proposti fuq simboli standardizzati għadna għadna negozjaw u anki fuq il kontrollu ta' mini proċessa għatem eh, kwistjonijiet miftuħin it-talba mod armonizzat biex xieħut minn dawn illi eh, jiġu kontrollati li kunem affizzjal tal- eh, tal-protezzjoni tad data kien ċar Mill-bidu konna nafu illi dawn huma punti pjuttost differenti, però nista' ngħidilkom illi għattu anki iktar minn darba illi kienem problemi li eh, għedin niftemu fuqom u jħazu tajba li nistaw verament eh, nirsolvu problemi li mumiex komplikati un-bat eh, naslu anki għal problemi għaxen iktar politiċi u il responsabilità il feedback u l-flessibilità hija fidejn ir rapporteru shadows tkun ħaġa importanti għal daqstant infakkar li l-gruppi kollha illi għandhom jagħtu briefing lil membri tagħhom biex il-negozjar jibqa' jaħdem skont il-mandat u il-pozizjoniet tal-grupp. Jena għadni nikkonsidera li għa possibli nistaw niftemu mal-konsil qabel laħar ta' sena kif aħna konna anki ġa prevedejna ma' tlet istituzzjonijiet meta bdejna dan il-proċediment. Il-kwistjonijiet miftuħa se nerġgħu nitkellmu fuqhom, fuqhom f'Ottubru f'Novembru ma se nimxu l-qudiem, issa E, fil-kapitlu 6 u 7 fuq il-mekanizmu ta' kif il dps u kif l-istati membri għadmu fl-imkien u jridu jaslu għal applikazzjoni koerenti ta' regoli illi għali ta' ħaġa importanti ta' din il-reforma. Kif jista' jkollna nfurzar iktar koerenti. Naħseb li l-approċ tal-Parlament u tal-Konsil diġa edin jimxu lej xulxin. U mbagħad eh, jibqalna żewġ kwistjonijiet importanti il-kwistjoni ta' sanzjonijiet per eżempju u anki il-rapporter ta' direttiva e għacċeda u koll fuq dan umbat fuq il-ftuħ ta' negozjati fuq id-direttiva tal-protezzjoni tad data u anki il-kjarifika il tal-ambitu tal-istrumenti, ta' żewġ strumenti li nistaw negozjaw meta jkollna anki negozjati mal-Kunsil fuq id-direttiva. Dan huwa kollox minn naħtija. Lest hawnhekk eh, nirrispondi jekk hemm mistoqsijiet. Grazzi għal. E, forsi shadows nimmaġna jixtiequ jitkellmu b'mod partikolari. Loristen Jena nishtiq ninforma kif qal jan illi aħna għadna qed nibdew it realgu fuq il-direttiva u l-lum kellna l-ewwel laqa ta' shadows u l-iktar pożizzjoni prinċipali hija illi qed inżommu dan l-approċċ pakkett u u issa e, bir-regolamenti qed nużaw eh, ir-riżultati biex inżommu l-istess e, triq fil-direttiva u fil-regolament. Grazzi. Hemm xi mistoqsijiet għal Jan Albrecht? Le? Jiena nifhem illi hemm ħafna deċiżjoni politiċi xissiru dan huwa trialogu intensiv ħafna. U jien nifhem illi hemm ħafna trialog għaddejjin fl-istess ħin. U jiena naprezza l-fatt li dan huwa qalu. Imma dana ifisser irridu natu risposti tagħna waqt it-dialogu. Pero nifem illi din hija tista' tkun problema. Grazie għan. U issa għanna trialogu ieħor illi nistaw namlu ktar tar ta' xi rapporter għadu ma wasalx. Is-sur e Kerkop għadu ma wasalx, meta jasal nistaw nitkelmu fuq il-UPNR. U ma nafx hekk istur Lenardo miex għaw, u nistaw nitkelmu fuq il-soluzzjonijiet e, ta' interoperabilità il-punt e, minja għal amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej u ċittadini. Mela sur Leners tista' titkellem fuq il-trialogu ta' negozjati. Tista' titkellem inti. Iva, grazzi President Aħna kellna seba komitati, laqata l komitatu trialogu, pratikament spiċċajna il-ħidma tagħna. Kenna negozjati diffiċli bots partikolari fuq l-aspett libe tal-programm ISA. Speċjalment minnaħa tal-Kunsilu tal-Kommissjoni. Ma tantx kien hemm ħafna entużjażmu biex ninkludu eh, l-emendi kollha li għamilna fir-rapport libe. Però fl-aħħar irnexxinna naslu għal riżultat tajb ħafna. U dana grazzi wkoll għal kollegi tal-Kumitat ITRE illi appoġġaw il-negozjati tagħna. Għal dastanz fl-aħħar premessa eh, elaborata ħafna fil-test principali għanna artikolu fuq il-protezzjoni tad data artikolu ġdid, eh, u Umbat, għamilna referenza għal eh, protezzjoni ta' data u riservatezza bħala prinċipi speċifiċi fit-test. Dawn huma tliet kwistjonijiet speċjalment fil-premessa aħna tkellimna wkoll fuq il-konsiderazzjoni tal-impatt tal-data personali meta nħorġu għal soluzzjonijiet ta' interoperabilità nitkellmu fuq il-protezzjoni ta' data Eh, b'default kif talbu anki eh, xi kollegi u dan huwa riżultat tajb ħafna għaliex flimkien mal eh, premessa u l-artikolu hawnhekk għandna garanzija illi il-protezzjoni ta' data jgħal ta' ħaġa importanti. Ir-regoli ta' data protection se joħorġu, se jkunu ċari u se jkunu applikabli fit-test kollu. <coughs> u fuq dak li jiġi żviluppat fil-kuntest tal-programm għajsa. U jena kontent, eh, grazzi anki għall appoġġ tal-Shadows kollha u dana u ħaġa li konkludejna b'mod eh, tajba ħafna. Grazzi sur Leners. Eh, grazzi tal-li nexxelek tpoġġi l-iktar affarijiet importanti minnaħa tal-libe. Hemm xi kollegi li għandhom mistoqsijiet fuq dan il-punt? Fuq l-interoperabilità? Mela grazzi għal dan l-aġġornament. Se nitkellmu fuq il-punt disa forsi nistgħu nagħmlu issa qed nistennew lir rapporter għal punt tal-PNR sur Kirkhop. U forsi nistgħu nagħmlu punt nistgħu nitkellmu fuq il-punt disa sa kemm jasal. Fortunately, Mr. Jezek is here. Is he willing to... Nittamaw li Sur Jezek u għaw. Eh, Grazzi, Sur Jezek. Dan għal-rapport annuali tal-2014 fuq il-protezzjoni tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea, ġida kontra l-frodi. U rapportera l-opinjoni huwa Petr Jazek tal-Grupp ALDE. Allora, Sur Jazek, il-mikrofon fidek. Grazie, Presidente. Peres, illi eh, eh, eh, sur Kirchhoff forsi palissa għadu maddix il-frontiera interna tal-Unjoni Ewropea, nista' naħdem jien. E l-opinjoni tiegħi tifoka fuq żewġ idejat principali. L-ewwel wahda fuq inizjativi reċenti meħuda fuq livell Ewropej biex tipproteġi l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Kif intkom tafu 2012 il-proposta għamlet żewġ Eh, proposti għal strumenti tal-liġi penali biex iżid l-effiċenza tal-liġi kriminali fu il-protezzjoni tal-interessi finanzjari. U l-ewwel waħda hija direttiva u l-oħra hija eh, il-regolament fuq il-prosekutur pubbliku. Aħna eh, wasal il-moment li fil-Konsil għanna natu impetus fuq din id-direttiva PIF. Fil-laħa trialogu, eh, il-Konsell u l-Parlament kienu ripal ftejim ftehim fuq kwistjonijiet kelma, però ġew blokkati fuq kwistjoni waħda. ċoħe l-inklużjoni u le tal-frodi tal-VAT u l-ambitu tal-direttiva PIF. Mela, meta wieħed jistima illi it-telf huma 168 biljun ta' euro. Hija ħaġa importanti ħafna, daqstantu importanti ħafna kemm għall unjoni Ewropea kif kollu Stati membri nsibu ftehim fuq kif nistgħu nirsolvu din il-kwistjoni prinċipali. U t-tieni punt l-opinjoni hija bazata fuq il-bżonn li nkomplu niġildu kontra l-pro korruzzjoni, korruzzjoni Eh, skont l-istima edha tqum l-istati membri 120 biljun ta' euro kull sena. Fi frar ta' sena li għaddit il-Kommissjoni e publikat l-ewwel rapport kontra l-korruzzjoni li kien eh, pass importanti l-qoddim. Kienet l-ewwel darba li kellna eh, viżjoni ġenerali ta' situazzjoni fl stati membri kollha u kellna rakkomandazzjoni fuq kif nimxu minn dawn qoddim. U rapport wera illi E anki jekk il-livell ta' korruzzjoni kien differenti minn stat membri għal ieħor, però kien qed jaffettwa l stati membri kollha. U skont il-ċifri l-iktar reċenti, iktar minn nofs l-Ewropew e, raw illi il-korruzzjoni żdiedet f'dawn l-aħħar snin f'kull pajjiż jekk iridu nkunu kredibbli fi żvieda kontra l korruzzjoni l-istituzzjoni e, Ewropea għandha tagħti l-eżempju u għandha turi Eh, trasparenza, integrità u minna konflitti ta' interessi l-istess li nistennew mill-Istati membri. U għalhekk fl rapporti għajjena et nappella l-Kommissjoni biex iżid kapitolu fuq il-performance tal-istituzzjonijiet Ewropej fi ġlida kontra korruzzjoni. Fid tieni rapport kontra korruzzjoni li għandu jiġi publikat fil-bidu fil tal-2016. Biex nala dawn huma iż-żewġ punti ġodda fl-approċċ tiegħi għall-opinjoni u jiena mm, kontent anki nara xjaħsbu anki il-kollegi Shadows. Grazzi sur Cezek. Ma nafx jekk il-Shadows u miex prezenti. Ma jekk hemm membri oħrajn li xtiequ jitkellmu. Grazzi President. Jiena nixtieq Kellem sempliċement biex ngħid li Sinjora Makovej ma tistax tiġi u talbitni nati l-messaġġ tagħha. U qed ija hija li bħala shadow nilqa l-opinjoni ta' Sur Jeżek u nixtieq ngħid xi punti. Fuq il-direttiva PIF il-Parlament il għandu jaġixxi biktar determinazzjoni. Għanda tappella l kunsell biex tala il-negozjati fuq il-reati VIT għandu tkun parti mill-ambitu. Kif għal rapporter e, hemm ħafna flus li qed jintilfu. L-istess fuq li PPO għandna jiġi stabilit għal-beneficju tal-ċittadini kollha. Kif għadd fil-situazzjoni attuali, jekk il- Eh, flus ta' ċittadini kollha huma fl-istess eh, teżor, allora l-ċittadini kollha se jitilfu. Jiena fl-aħħar jena naqbel ma' rapporter illi l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea għandhom jagħtu eżempju u għandhom eh, jgħatu trasparenza, integrità u konflitti ta' interessi. U għandu jkun hemm kriteri ċari għazvida kontra korruzzjoni għandha tiġi stabiliti fl istituzzjoni kollha, speċjalment fil-każ tal-konflitti ta' interessi. U dan huwa l-input ta' Sinjura Makovej. Grazzi. Grazzi. Talli tajtna l-opinjoni ta' Sinjura Makovej fuq il-punt ta' Sur Ġezek. Għandek xi ħaġa oħra xtajt Sur Ġezek? Jekk m'għandek xejn ta' xtajt nista' Grazzi President, le, b'reazzjoni qasira jekk insibu mod kif nistaw napellaw, nimbuttaw iktar il-kunsell. Jena naħseb illi fil-diskussjoniet futuri ma' shadows nistaw nsibu po kif nistaw namlu. Grazzi. Mela l-emendi s-11 ta' novembru u il-vot fl-libe fl ta' Deċembru. Allora issa nistaw naddu għal EU eh, e PNR u il-pozizjoni attuali fuq il-trialogu is-sur e Kerkop li huwa rapporter u huwa se jippreżenta is-sitwazzjoni attuali l-ewwel trialogu kien fil 24 eh, eh, ta' settembru u t-tini wieħed fil-29 ta' settembru. Mela, sur Kerkop il-mikrofonu fidek. Grazzi um, Grazie ħafna, kif tafu, Mela, il-vot li eh, għal-pozizjoni tal-libe seħ qabel is-sajf u kif inti sess qed President ġergi u settembru diskussjonijiet għad-dejn palissa. Nixtieq nisħa li dan il-Parlament impenja l-uħu li jara dan il-dossier ta' tmiem din is-sena dan għadu l-antje. Waqt l-ewwel dialogu il-Kummissjoni saħqet fuq il-bżonn għall-adozzjoni fuqta ta' direttiva l prez Idin saqet jgħidu li 14 l-istat membru huma poġġow f'din il-pożizzjoni daw l-affarijiet waqt li qed jgħu s-sistemi nazzjonali u għal tliet u noft mhux qed nissuġġerixxi li eh, għandna naġlu biss. Le, imma nixtieq ngħid li bħalissa m'hemmx qafas legali bħalissa sabiex naħdmu fuq l-iskambju tad-dejta tal-PNR fl-Unjoni Ewropea u bil-kontrolli li jkunu fl-Unjoni Ewropea. Waqt l-aħħar trialogu u l-ewwel trialogu diskussjonijiet kienu dwar l-awtoritajiet u bħalissa l tret istituzzjonijiet għandhom approċċi differenti id-diskussjoni dwar il-reati tas-Sirja viżavi ir-reati transnazzjonali dan kien il-punt l-iktar problematiku diskussjonijiet se jitkomplow fil-ġimgħat li ġijin u jiena ħanibqa' ottimist fi kawk ta' kompromess ha jirnexxielu jirbaħ Diskussjoni oħra u kol kellam xaqdmu l-intenzjoni tal-parlament li l-operazzjonijiet tal-non-karrier u kol jieġu koperti mill-ambitu. Il-Komissjoni Ewropea se e, targanizza laqra e, fuq din il-kwistjoni u l-kwistjoni tal-PNR, il kustjoni ta' titjiriet immirati għajmet waqt li dana ma formax parti mill-mandat tal-Parlament jina ħassajt li kien hemm bżonn li din id-diskussjoni ssir mal-Kunsill mal-Kummissjoni u jiena wkoll qed l membri tiegħi li kien hemm tħassib il-konsen għajem fi simhom. Fil-qalimis li se nżam fid-29 ta' Deċembru il-tieni l għal ġisijiet dwar l-aċċess tal-informazzjoni informazzjoni u eh, il-detalji tal-persuni il-pubbliki dawna ġew diskussi f'artikli 6 u 11 f'dawn l-artikli l-istituzzjonijiet irnaxxilhom isibu bażi komuni din laqa saret f'Settembru mhux Deċembru u mbagħad dwar it-taqsimi dwar il-passaġġiera li hija l-informazzjoni li tingħata lill-passiġġieri dwar drittijiet tagħhom u dwar kif jistgħu dawna jeżerċitawhom kien hemm xi dibattitu hekk dan kien meħtieġ jew inkella pisa addizjonali peress li PIOs mandomx aċċess dirett tal-informazzjoni tal-passiġer. Ovvjament il-priorità tal-Parlament li jgħatu iktar responsabilità tal-PIOs Trasparenza se jkun hemm iktar diskussjonijiet fuq dan il punti hemm diskussjonijiet dwar artikli 10, 4 u 11 dwar il-kwistjonijiet ta' konfidenzjalità u s-sigurtà tad-data tal-PNR. Kwistjoni prinċipali li tqajmet hawnhekk li hemm distinzjoni ċara bejn l-attivitajiet kummerċjali ta' l-lini tal-ajru u l-obligi taħt direttiva tal-PNR u tjaċertaw li l-obligi tal-direttiva 45-46 u direttiva tal-PNR ma jirkunux eh, diffikli u situazzjoni li ġu kastigati darbtej il-lini tal-ajru. Kwestjoni ta' data sensitiva u kod għajmet dan għasen diskutu għam fil-laqat futuri dwar periodi ta' zamma u artiklu disa kif tafu il-Kunsil għandu approċ differenti. Il-Parlament qed jitlob il-Kunsil sabiex jagħti provi lill-Parlament u lill-Kummissjoni dwar il-għala għandna jkollna nitbedu mill-proposti tal-Kummissjoni u il-pożizzjoni adattata mill-Parlament. Priorità prinċipali tal-Parlament Ewropew kienet li nevitaw iktar frammentazzjoni fil-Unjoni Ewropea dwar l-standards li għandhom xjaqsmu dwar il-żamma u l-ħażna tal- data tal-PNR. Il-Kunsill għandu approċ differenti u dan jfavorixxi approċ inqas preskrittiv dwar il-mekkaniżmi ta' supervizjoni li hemm fi artikli 12 12 u tħassib tagħhom għandu xi qasam ma' kontribuzzjonijiet possibbli ta' tfassil mal-direttiva ġdida dwar protezzjoni ta' data dan il-Parlament ma' għalġar li jrid ikun hemm mezz speċifiċi u preċiż dwar kif nistgħu naħdmu fil-kux il-data tal-PNR sabiex inħarsu din id-data. Tal-aħħar punt, President, il-kwistjoni tal-inklużjoni tal-titjiriet fl-Unjoni Ewropea u l-inklużjoni ta' dawn. Dina kienet priorità li jom għal il-Parlament, il-Kunsill għal li jekk dawn il-sitiris ma kienux se jiġu eh, inklużi dan se komprometti sigurtat tal-Unjoni Ewropea stess u għallu li 80% tal-data tal-PNR minn stati membri li diġa għandhom sistemi tal-PNR fija eh, eh, informazzjoni dwar il-titirit fl-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni għalet li għandha dispożizzjonijiet tal-skambi bejn l- tal-Pajjiżi Membri tal-Unjoni Ewropea fuq il-PNR u l-proċess il-Parlament tal tal informazzjoni fuq din il-kwistjoni. Jiena u wkoll nixtieq nisħaq hawnhekk li fuq dan il-punt il-Parlament għażel li jeskludi t-titjiriet tal-Unjoni Ewropew li rrid ikollna diskussjoni dettaljata u b'saħħitha fuq dan il-punti. U jiena wkoll tlabt il-Kunsill jipprovdi l-Kummissjoni u l-Parlament dwar iktar provi dwar din ħtieġa. Kif tista' tara stess President aħna koprejna ħafna mill kustjonijiet il-pari waqt l-ewwel żewġ xi għaligi nitama li dawn id-diskussjonijiet ħa jibdew it-tri lejn kompromess tajjeb it-tri għalgu ħajimis fil-20 ta' ħajsib 20 ta' ottubru u jena u kol senati report ftit wara li jisir dan it għalgu l-ura l-komitat. Grazzi ħafna, grazzi. Mela il-kommenti me Shadows, Bagit Sippel. Thank you very much. Grazzi ħafna. Le, niskuza ruħi miegħek Signora Olmaja, inti indikajt li tixtieq titkellem għal ewwel sena din l-mikrofon lis sinjora Sipel. Mhux xortija għax ma għaltix, imbagħad nidher ikraħjien għal dawk li mhux qed isegu suppost eh, rridu nimxu skont il-gruppi għax għaddew imma l-ewwel sena din il mikrofon il bilgit Għalek grazzi President, l-ewwel qabel kollox nishtiq ngħidilkom u jiena nafu dana sewwa għax jiena negozjajt din il-parti, iva l-Parlament wieħed li se jagħmel kollox biex riżultat jien sal-aħħar ta' din is-sena. Fl-istess ħin jiena nemmen li jekk iżommu qdimajnejna d-deċiżjoni tal-qorti dwar iż-żama tad-data kif ukoll fuq is-safe harbor, aħna għanna namlu l almutana tana sabiex nissiguraw li et infaslu eh, liġijiet eh, tajbin għalli bekk fl-axħar jkollna riżultat li jikkonforma mal-karta ta' drittijiet tal-bniedem u għalhekk jiena nittama li l-Kunsill se joħroġ bi eh, iktar argumenti mlaħmin għax jiena naħseb li l-ebda istituzzjoni għandha interess li toħroġ bi direttiva li mbagħad xi darba se titnaħħa mill-Qorti Ewropea, jekk nitluf xi dettalji jiena se nifoka fuq xi punti partikolari. Il-Kunsill għal darbohra jgħid li għandna nevitaw piżijiet finanzjarji mhux meħtieġa għal linji tal-ajru għal PIUs. Punt vera interessanti, peress li jiena nemmen li l-ħolqien tal-PIUs bil-ambjenti tekniċi kollha bil-numru u ħaddiema kwalifikati meħtieġa dana kollu dana kollu qed joħloq spejjeż vera oljin u ħadd qatt ma qal li dan huwa pis mhux meħtieġ għalhekk nittama li dana ma jfissirx li kwistjonijiet ta' proporzjonalità u tal-ħarsin tad data se jwaslu għal dana dwar il-PIU li rrit jinforma l-passiġġiera intqal li memx eh, relazzjoni diretta bejn il-PIU u l-passiġġier imma le, ovvjament hemm relazzjoni diretta għax huma l-ħafna snin isa żammu eh, id-data tiegħi u l-linja ta' rajru ma tistax il- u kol il- Twitter pal mistiqsijiet ta' xet jagħmel il-PIU bid-data tiegħi, jiġifieri irrid issir xi ħaġa mbagħad dwar l-uffiċjal għal ħarsin tad-data bħal dejjem u kif ehm, dara fi dibattiti simili dwar regolament fuq il-protezzjoni tad-data iva ħaġa sabiħa li konna uffiċjal għal ħarsin tad-data ma din ħaġa għandha tkun obbligatorja iva, ovvjament għax jekk aħna ħanamluwa volontarja biss, mela nista' ngħidilkom li xi stati membri qatt mhux jkollhom DPO, iġifieri il-ħaġa trid tkun obbligatorja. Wala le, jekk eh, kollox jimxi ħarir u jekk inħarsu regoli kollha mill eh, karta ġittijiet tal-bniedem, il-protezzjoni tad-dejta, U id-DPO dejjem jista' jgħidilna li kollox u qed jimxi ħalli kulħadd kuntent. E, għalhekk mela il kien hemm ukoll dan il-punt li tqajjem il kunsil ma tantx kien favur ma forsi wara l-aħħar viluppi għanna nikkontrollaw dan il-punt u nittama li tallimna il-lezzjonijiet li l-istituzzjonijiet għandhom l-interess mux bis li juħarġu bi liġi xini imma liġi tajba u li u jien aħna u kol għana li konem il-negozjati u it-trialogi sabiex issi progress. Grazie ħafna. Monika Hewlmajer. Zunächst einmal möchte ich den Bericht mill-ewwel qed nixtieq ningrazzja ħafna lir-rapporter tal-mod ta' kif ħadmet, ħadmet mod intensiv ħafna u mexxiet in-negozjati wkoll dwar deċiżjonijiet tal-Kumitat mod tajjeb ħafna. Jiena tal-opinjoni illi nixtieq saqsi bil-mistoqsija jekk fil-fatt il-Kunsill jista' xitina esperjenza u informazzjoni fuq l-intra EU flights fuq dawk it-titjiriet fl-Unjoni Ewropea u forsi l-Kummissjoni tista' tina aktar informazzjoni preċiża minħabba li fil-kontest ta' Schengen aħna dejjem naraw li din mi xi ħaġa li qiegħda torbot iżda aħna nabżon espert opinjoni ta' espert legali ħalli nkunu nafu li din edha zomma s-sistema ta' Schengen u anka qed iżżomm u tirrispetta anka trattati jiena naħseb li fl-istess ħin id-dispożizzjonijiet għandhom ikunu qed isiru b'mod leġittmu. Inkella jekk ma jkollniex din l-analiżi legali tajba ħajkonna problemi jekk ħanħorġu leġiżlazzjoni li imbagħad għandha tkun reveduta. U parti minnek hekk nixtieq insaqsi l-rapporter qed jaraw li għandna l-possibilità li sal-aħħar ta' din is-sena nkunu nafu eżattament xi jiġri François Hollande fid-diskurs tiegħu fakkar dwar kwistjoni ta' sigurtà li aħna rridu nħdu bis-serjetà din kwistjoni ta' sigurtà u l-dimensjoni ta' sigurtà li fil-fatt huwa punt importanti ħafna. u eh, ħaġa li jiena nsabda xejn kritika fuq hija fuq l-ispejja addizzjonali tal-PIU. Jiena naħseb li għandu jkunu l-esperti li fil-fatt jitkellmu dwar dan. Jiena naħseb li din tista' tkun daqsxejn ta' problema jekk aħna mhux ħajkonna protezzjoni tal-informazzjoni li tkun trattata mill-Istati Membri anke dawk l-Istati Membri għandhom ħafna esperjenzi, naħsbu li din ħadd tkun daqsxejn ta' problemi, issa jekk qed nitkellmu fuq l-ispejjeż ta' ta' TTIP ukoll u tnaqqis fl-ispejjeż kif ukoll id-definizzjonijiet ma naħsibx li għandha tkun diskussa fil-kontest tal-ispejjeż iżda aħna rridu naraw li fl-ewwel qabel kollox ikun is-sistema tal-PNR tajba. U naraw illi din il-PNR verament tkun tista' tintuża b'mod tajjeb, b'mod effiċenti. U naraw illi kritika bħal din ma tkunx injorata iżda naraw illi numru ta' nies illi fil-fatt ħajkun imsemmew hekk ikun il-limitat u il-numru ta' każijiet ta' meċċes minħabba l-aċċess għall-informazzjoni naħseb illi din mhi xi ħaġa prevista, iżda naturalment hemm ħafna kalkoli matematiċi li juruna li wieħed jista' jkun li wieħed jista' jasal għal dawn il-matches, iżda din importanti ħafna għal sigurtà u nittama l-istati membri ħajkunu qegħdin jaħdmu b'mod preċiż ħafna minħabba li dan huwa punt importanti ħafna għall effiċenza u jista' jgarantixxi wkoll protezzjoni tal-informazzjoni. Jiena nixtieq li tgħinni iktar informazzjoni dwar dan għazzi. Thank you very much and Grazie a Sofie Grazie ħafna President Senzon fil-qosor. Pres li eh, sfortunatament ma stajċ jiena nattendi trialogi għaxet naddu aħna l-fazi fej donna il-kol kemm aħna rridu nkunu prezenti waqt ħafna trialogi u laqat kemm ġewwa kif ukoll barra mill-Brussell eh, li jisiru fl-istess ħin. Imma jiena vera muxet nara problema xal kem jena u Timothy muxet nadmu fuq l-aspetti kolla fxorta nafdaħ li jgħamil negozjati b'mod sinċir li jirrapprezenta il-parlament kollu kemmu. Mela fil-qosor, Iva, minħabba riżultati tal-votazzjoni fil-Kumitat Libe ma naħsibx li għandkom intkom xogħol faċli, naħseb li l-marġni huma vera żgħar u eh, naħseb li jista' jkun li l-Kunsill jixtieq li jiġu inklużi eh, t-tiri tal-ġewwa l-Unjoni Ewropea ma ma jagħmlux parti mill-mandat bl-ebda mod ma jagħmlu hekk għalhekk fil-fema tiegħi laqas hemm bżonn li eh, aħna niftħu din il-possibilta jekk huma jixtiequ jinkludu jew ikollhom it-titjiri ta' ġewwa l-Unjoni Ewropea mela rridu huma joħorġu bi proposta ġdida. U ma stess, mbagħad it-tieni punt eh, irridu nkunu ċari ħafna dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill qed nitkellmu tal-pożizzjoni tal ta' maġġoranza ħafna pajjiżi li mhux qed jaqblu mal-proposti li jedin hemmhekk u jiena naħseb li fid-dawl ta' dawn l-affarijiet vera importanti li huwa x'inhuwa r-riżultat tan-negozjati importanti li dana E, ma jkollix xquq legali, ma jkunx hemm possibilità ta' sfida legali għax jekk ma jkunx NGO jew ċittadin li mur il-qorti forsi jista' jkun stat membru għalhekk ir-riżultat aħħari rrid ikun e, minajx u fuq livell legali. Grazzi ħafna, Iva, nixtieq mmur lura għal rapporter, hemm ftit mistoqsi semmek Timothy. Iva, kienem numru ta' punti li kienu interessanti, ħadna nota tagħhom, jiena mhux se noqgħod imwieġeb pal aspetti speċifiċi, imma nixtieq intikom aġġornament, imma nixtieq ngħidilkom li waqt it-trialogi ma jkunx hemm mistoqsija u tweġiba, m'għandekx għalfejn twieġeb għal kull mistoqsija, imma il-membri huma involuti, eh, xtaqt naħadhom eh, xi jistgħu jisaqsu mistoqsijiet, imma tista' twieġeb għal eh, mistoqsijiet kollha jekk trid. Mm, President, kont se nagħmel punt ġenerali vera nilqa dina opportunità għalina naraw kif sejrin l-affarijiet, imma ovvjament dina situazzjoni li qed tiżviluppa għandna numru ta' kwistjonijiet li huma kwistjonijiet puttost diffiċli u idejat ukoll jew punti ġodda ħarġu il-PPE u kol għajem xie punti interessanti li jien rridu nħarsu lejjom u jina mux għet nissottovali ta' responsabiltajiet li jina għandi sabiex inkompli nadem fuq din il-kwestjoni għalek mela għet nistuda il-punti kollha, nipprova ninkludi dak li nista' kif dejjem nagħmel eh, hemm xi problemi, nafu xi huma u jiena nixtieq li jkollna xi ħaġa li se taħdem li ħadkun b'saħħitha fuq livell legali meta naslu għall aħħar ta' dan il-proġett ma nasibx li għandna xi għandin xi nġid xi ħaġa hawnhekk imma se nkompli nagħtikom iktar rapporti fuq il-progress meta jsir dan. biex insemmi lill kollegi li se nagħlqu kmieni lill kollegi u dawk li qed josserveraw Eh, u kellna tlet rapporti fuq eh, tlet eh, trialogi u kif diġa smajna minn xi kollegi dan qed juri l-ammont ta' xogħol li qed jieħu l-kumitat. Nixtieq nirringrazzja il-membri li huma involuti f'dan il-xogħol u tal-livell qoli u l-ħaddiema li huma involuti fit-trialogi u hemm ħafna trialogi li qed isiru hemm ħafna xogħol u s-segretarjat ukoll nixtieq nirringrazzja l-segretarjat dawn ħadu għom għax aħna bħala komitat qed naħdmu fuq ħafna mill-kwistjonijiet kbar u fuq il-protezzjoni tad-data tistgħu taraw l-intensità u dettalji tax-xogħol li dan il-Kumitat ħadem fuqhom u għalhekk nixtieq nirringrazzja l dawk il-membri li huma involuti u l-ħaddiema li wkoll eh, kienu involuti il-punta sur Kepkop eh, kif qed ikomplu trialogi, ovvjament il-mistoqsijiet saru iktar importanti għax qed eh, nitlu fi kwistjonijiet iktar iddettaljati u mbagħad forsi għadu moment bikri wis u eh, imma forsi li hekk kif jikompli trialogu eh, se jsiru iktar mistoqsijiet ħanalqu kmini, grazzi kollegi, nerġa' narakom għada fid-disa